Witam Państwa. Lord tajba, sinjuri. Mela, dal-ħodu, eh, palissa id-disaw kwart, edin it tart l-iskeda tagħna u bekk niftu it-tieni jum ta' din il-laqa. Tal-Kumitat Inko u l-Parlamenti Nazzjonali u dwar eh, laqa dwar l-istrateġija għassu uniku. Se niddiskutu opportunitajiet, sfidi, kif ukoll il-governanza fejn jidħol issu uniku, tmexxija, subija u infurzar kuf Parlamentów narodowy, witam przedstawicieli. Jina eh, nil-a li l-rappresentanti kolla tal-Parlamenti nazjonali, li l-MEPs, il-rappresentanti taħħom, kif kol rappresentanti tal-Kumitat Imkow. Eh, laqas ikun imexxija Mr. Harbour u infakkarkom dwar il-prinċipji ta' debattitu dawk li jixtiequ jagħmlu interventi għandhom jimlew karti, dokumenti apposta biex jifissru li huma jixtiequ jieħdu parti fid-diskussjoni, dawn huma l-ekkim sejħa blue cards għal dan id-dibattitu. Dawn tqasmu fost id-delegazzjonijiet għabbażi tal-applikazzjonijiet u s-segretarjat eh, mbagħad eh, se l lista tal-kellima u insegwu bekk il-prinċipji li dejjem eh, nużaw f'dawn il-laqat, ġifieri żewġ membri minn Parlamenti Nazzjonali kif ukoll MEP. Għanna tliet minuti bħala ħin għal kull intervent kif ukoll se jkollna catch the eye bħala parti mid dibattitu U l-ħin ta'kom se jidher fuq l-screens li għandna hawnhekk u matul id-dibattitu hemm il-proċedura wkoll tal-blue card u allura kull partiċipant jista' juri dan il-blue card u jisaqsi mistoqsija ta' 30 sekonda. Mistoqsija l-għandha x'taqsam mal-intervent Mbagħad il-kelliem għandu 30 sekonda biex iwieġeb għal mistoqsija. Il-President jiddeċidi min eh, jitkellem u meta. Sinjuri, aħna pjanajna dan id-debattitu tal-imot illi nispiċaw fl axra Għalek, nistiden l-Sinjura Sandra Kaliniete, il-rapporter tana, membru ta' Limco għonek fil-Parlament Ewropew. Bekk konna introduzzjoni fil-qosor dwar dan il-sujġett jiġifieri il-governanza tas suq uniku tmexxija subija forzar. Grazzi, President. Onorevoli kollegi, Signori. Jiena għandi pjaċir kbir illi aħna nil niltaqgħu hawnhekk fil-Parlament Ewropew, membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll rappresentanti tal-parlamenti nazzjonali għaliex bekk inkunu nistgħu nsibu soluzzjoni għal suq uniku u għal ħidma aħjar ta' suq uniku. Issa b'dan il-kriżi li għandna qoddimna naraw li neħtieġu attivitajiet koordinati u konġunti biex bekk inkatru it-kabbir ekonomiku u u aktar impjiegi. Aħna naraw hawnhekk illi minħabba ostakli diffiċli u artifiċjali ħafna drabi ma nilqux il-miri tagħna u anki mbagħad ikollna fallimenti fuq medda ta' żmien twil u allura u importanti li naħdmu flimkien sabiex aħna ntejbu s-suq uniku. Issa dwar il-governanza tal-istess suq u s-subija aħna nemnu illi wieħed mill-kompti ewlenin huwa illi niżguraw illi konna l-ola livell ta' governanza politika. Din hija rrida politika illi se tkattar is-suq uniku. Il-President tal-Kummissjoni flimkien mal-President tal-Kunsill għalhekk jeħtieġu jagħtu aktar appoġġ lill miżuri konsolidati. Inkella ħafna idejat dwar dak li nistgħu nelħu flimkien sabiex inkatru il-tkabbir mill-ġdid u sabiex aħna noħolqu wkoll iktar impjiegi u nżidu l-kompetitività tagħna se jibqgħu biss fuq livell ta' intenzjonijiet tajba biss. U allura dana se jwitti triq għall-Ewropa sabiex tiġi marfa fuq livell internazzjonali. Pala uh, situazzjoni, pala tilħaq situazzjoni ta' falliment. U għallura rridu nitt deċizjonijiet minnu fih. Nistaw nitkellmu dwar eh, elementi li tibu suq innuku iżda mingħajr l-involviment tal-parlamenti nazzjonali ma nkunux nistaw niksbu eh, twettiq sieħ tas suq uniku. Aħna stedinna il-President Eh, tal-komitati kif ukoll persuni oħra sabiex aħna nikkonċentraw fuq l-implementazzjoni tas-suq uniku. Ir-riżoluzzjoni li tiġi adottata llum se tibat messaġġ ċar dwar l-oqsma fejn aħna nistennew lill kummissjoni li tieħu azzjoni. Jiena se nsemmi xi wħud minn dawn il-prioritajiet. L-ewwel element. Is-suq diġitali uniku kif ukoll qasam li għandu x'jaqsam mal-proprjetà intellettwali, il-mobilità, it-trasport, is-suq tas-servizzi, kif ukoll ix-xiri pubbliku. Issa dwar il-governanza tas-suq uniku, hawnhekk jiena xtaqt nindika erba' direzzjonijiet sabiex niżguraw li konna l-infurzar ta' dispożizzjonijiet legali adottati naraw li stati membri kollha jridu jwettqu id-dispożizzjonijiet tas-suq uniku u l-Kummissjoni trid tassew tħares dawn id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Punt ieħor, iridu naqsu x-xejrid xejrid ta' protezzjonizmu żejjed għaliex dana iwassal għal frammentazzjoni tas suq uniku u jnaqqas il-kompetitività. Tilet punt. Rridu innaqsu l-ispejjeż ta' attivitajiet differenti li japplikaw ċertu mekkaniżmi għaliex imbagħad għandna riżoluzzjonijiet ekstra ġudizzjarji ta' tilwin U koll l-introduzzjoni ta' e-governance dana jinkludi u koll dokumenti fil-forma elettronika. Mbagħad għandna l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni skont il-prinċipji li nsibu fit-Trattat ta' Lisbona. Jina xtaqt li nistieden il-kollegi tiegħi mill-parlamenti nazzjonali li jkunu aktar attivi meta huma jarfu l ċittadini tagħna dwar dawn l-istrumenti bħall Solvit u Your Europe. Bħalissa hemm diversi programmi disponibbli iżda sfortunatament iċ-ċittadini tagħna ma jafux dwarhom. U allura sabiex inbidlu din is-sitwazzjoni rridu naħdmu flimkien biex nikkonkludi jiena xtaqt nisħa li ċ-ċittadini tagħna illum qegħdin jistennew involviment attiv, kif ukoll miżuri attivi. Jekk aħna jirnexxielna neħu l-ostakli għas-suq uniku, allura dan jfisser li kuna bażi ġdida għall-iżvilupp. U allura aħna rridu wara kollox nilħu l-aspettativi ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. L-rwol tal-komunikazzjoni reċiproka bejn parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kommissjoni Ewropea hija xi ħaġa essenzjali kif inti semmejt programmi tal-Unjoni Ewropea illi ħafna ċittadini ma jafux dwarhom. Dina mhix tort tal-Parlamenti Nazzjonali li mhux dejjem ikunu interessati f'dawn id problemi. Mela, issa naddu għall-lista ta' kellima. Għanna il-membri tal-Parlament Ewropew fuq din il-lista biss u għallura jina nishti nħedġeġ l-mistednin tagħna li u koll huma jieħdu l-kelma u jagħmlu intervent għandna blue card hawnhekk. Is-Sur Johansen jirrappreżenta l-Iżvezja. Le jgħid il-President. Signora Gebhardt, membru tal-Parlament Ewropew. Signora Fidek. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Äh, Grazzi ħafna, President. Jina nittama li il-kollegi Tana kol li jagħmlu interventi dwar dan is-suġġett li huwa tassew importanti. Aħna nixtiequ naħdmu għaċ-ċittadini tagħna mill-aspett politiku biex huma jifmu eh, x'tipi ta' linji ta' politika qegħdin infasslu. Allura importanti mhux biss li aħna niltaqgħu hawnhekk u jkollna diskussjonijiet, iżda huwa importanti wkoll li niżguraw li ċittadini tagħna eh, jirċievu l-informazzjoni kollha meħtieġa fejn titħol issa l-governanza Il-prinċipju ewlieni huwa t trasparenza għal dak li għandu x'jaqsam kif nieħdu deċiżjonijiet, kif ukoll ehm, dwar id-deċiżjonijiet illi ttieħdu. Il-Parlament Ewropew eh, jagħti ħafna importanza għal dan il-punt. U allura meta niġu għat-teħjija tal leġislazzjoni tagħna, aħna jidrinna li huwa importanti li nisimgħu lis soċjetà ċivili. Aħna nifmu li dan huwa l-aqwa mod mezz kif aħna niżguraw li dejjem inżommu kuntatt maċ-ċittadini, mhux biss biex ikonna informazzjoni aħjar iżda wkoll sabiex niżguraw li eh, ikunu xikunu l-interessi tagħhom, it-talbit tagħhom dawn jiġu trattati fil-leġislazzjoni li aħna nfasslu. Hemm diversi aspetti li forsi wieħed ma jaħsibx dwarhom immedjatament, iżda bl-għajnuna ta' ċittadini aħna nistgħu nikkonsidrawhom dawn. Bħala persuna li nirrappreżenta l-Demokrazija Soċjalista aħna naraw illi irridu nqisu elementi bħal trade unions, eh, dawk li jirrappreżentaw l-entitajiet involuti, ġifieri dawk kollha li magħhom aħna nistgħu nitkellmu. Id-dialogu soċjali f'dan il-kontest huwa importanti ħafna U dan huwa punt illi ta' min isemmi hawnhekk. Jiena semmejt trasparenza dwar dan is-suġġett. Qegħdin nirreferu wkoll għas-supervizjoni tal-leġiżlazzjoni, il-kontroll tal-leġiżlazzjoni. Naraw kif leġiżlazzjoni Ewropea mbagħad tiġi imwetqa fi stati membri differenti u supervizjoni tagħna kollu. Hawnhekk bħala Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali naraw illi għandna rwol importanti ħafna fl-eżerċizzju tagħna kollu. U għalhekk irid ikollna kooperazzjoni eqreb fil-ġejjieni sabiex il-leġiżlazzjoni aħna nfasslu tiġi imwetqa hekk kif inkunu pjanajna. Ħafna drabi naraw iżda illi ċerti f'ċerti stati membri il-leġiżlazzjoni ma tiġix imwettqa kif suppost Eh, jew inkella din ma titwettaqx eh, fil-ħin mixtieq, u allura għandna bżonn strumenti adegwati biex aħna nittrattaw dan is-sitwazzjonijiet. Għandna wkoll imbagħad l elementa tal-tabelli ta' korrelazzjoni. Dan huwa strument illi permettinna natu aktar trasparenza fil-ħidma leġislattiva tagħna. Hawnhekk neħtieġu lajnuna tagħkom bħala Parlamenti Nazzjonali għaliex il-maġġoranza ta' stati membri ma jixtiequx dan il-punt huma kontra din il-ħaġa. Ma nistax nifhem għalfejn wara kollox din tkun xaġa tajba l-governanza tkun aktar faċli għalihom biex jaraw illi dak li qegħdin jagħmlu tassew jorbot ma' dak li huma f'demu dwaru u anki għal dak nindu xaqsam dak li huwa mistenni minnhom. Prezent biex nikkonkludi, jidir li li għandi bis 3 minuti għad dispożizzjoni tiegħi u allura jekk tippermettili nixtieq nagħlaq dan li ġejn. Neħtieġu suq uniku tajjeb saħtu li jaħdem miżuri ta' protezzjoni tal sati membri ma' miżuri li rridu eh, naraw illi dawn jintemmu. Iżda fl-istess waqt rridu nisguraw illi il-kwalità tkun fil-qoċċata tal-aġenda tagħna il-ħarsin tal-konsumaturi. Dawn irriġu nħarsa fl-ola livell sabiex iċ-ċittadini ikollhom fiduċja fis-suq uniku. Jiena nemmen illi dan huwa l-uniku mezz kif aħna nistgħu tassew noperaw bisħieħ. Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-kontribuzzjoni tant interessanti is-sur Westland issa mill-Iżvezja. Grazzi ħafna, President. Aħna l-koll hawnhekk, qegħdin iltaqgħu għaliex nemnu il suq uniku huwa importanti. Il-koll nemnu ħdan, allura il-mistoqsija hija din kif se nwettqu dan is-suq uniku blaqwa mezz konferenza f'Krakaw naħseb tagħna xi eh, eżempji fejn eh, hemm xi elementi nazzjonali Kien hemm diversi wkoll elementi ta' prattika illi xeklu suq uniku. Iżda fl-istess waqt iridu jkunu umli meta nitkellmu dwar dawn it-tipi ta' kwistjonijiet. Ma rridux naslu situazzjoni fejn għandna minnaħa il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni illi mbagħad jgħidu intom tridu tagħmlu hekk. Jiġifieri il-Parlamenti Nazzjonali jisimgħu dak li jridu jagħmlu. Dan jista' wasal għal problemi u għalhekk ikun diffiċli ta' sewalina biex inħadmu ta' sew suq uniku u allura rrid ikollna dialogu għaddej il-ħin kollu ikonna tmexxija ċara fuq ħafna eh, kwistjonijiet relatati jiena u kol bħala twemmin politiku tija nara illi ma nistax nemmen eh, din il-attitudni fejn persuni jajdunna xirdu namlu. Irti konna dialogu jekk irridu nsibu soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet issa biex nevitaw il-protezzjonizmu. Nasa bħalissa sfortunatament Eh, din hija xi ħaġa li dejjem qiegħda tiżdied fl-Ewropa u jiena nemmen illi jista' jkollna wkoll konferenza fuq din il-kwistjoni weħeda biss għaliex hemm ħafna eżempji eh, ta' dana kollu eh, li qegħdin juruna li tkollna aktar protezzjoniżmu issa li naqsu l-ispejjeż punt li smajna nissimplifikaw ir-regoli għal SMEs. Din tkun xaġa tajba, iżda sfortunatament hawnhekk Eh, fallejna xi ftit meta niġu biex innaqsu regolamentazzjoni żejda. Hawnhekk ma naqqasniex l-ispejjeż għassu sfortunatament. Naf illi nisimgħu ħafna dwar dana kollu iżda sfortunatament fil-prattika eh, ftit li xejn qed jiġri. Maħniex qed ikollna suċċess hawnhekk. Issa, Eh, kwistjonijiet eh, tal-privattivi. Din kienet priorità ewlenija għal ħafna presidenzi matul dawn l-aħħar 15-il sena kienet, eh, kienet punt fuq il quċċata tal-aġenda tagħna issa jidher li għandna soluzzjoni u bekk naraw illi rridu insibu direzzjoni flimkien, soluzzjonijiet flimkien u allura għandek il-Parlament Ewropew, għandek il-Kommissjoni Ewropea, għandek il-Parlamenti Nazzjonali, għallura situazzjoni diffiċli din Eh, ħadd ma jista' jgħid aħna għandna raġun intom le, ma nistgħux nagħmlu hekk le. Li jeħtieġ wara kollox huwa dialogu li jinvolvi il-parlamenti differenti u l-entitajiet differenti. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Veru, meta niġu għal privattivi, Għana għedin situazzjoni fejn tassew edin ripi li nilħu lantana. Nittamaw li matul il-prezidenza Pollakka nkunu nistaw intemmu din il-fazi. Issa nistiden il-rappresentant tas senat Taljan biex ikellimna jkjoġbok. Grazie Presidente. Grazie President. Is-suġġett tal-governanza u tad-dialogu u tal-sħubija hija xi ħaġa essenzjali biex ngħinu s-suq uniku U allura se nisħaq xi elementi li jidhirli li huma importanti fażi fejn il-kriżi ekonomika edha poġġi f'diffikultà is-suq uniku minħabba elementi ta' protezzjonizmu, eh, elementi li dejjem qed isiru aktar u aktar intensi. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea trid tiffoka fuqha u rridu niġġilduha permezz ta' partiċipazzjoni ta' diversi suġġetti ekonomiċi fejn jidħol id-dialogu Ewropea, speċjalment fejn jidħol id-dialogu soċjali. Jiena eh, nħaħseb li id-dialogu soċjali ma jinvolvix biżejjed is-sistema tal-SMEs li hija eskluża minn dan id-dialogu soċjali fejn għandna minflok industriji kbar u organizzazzjoni kbar ta' trade unions Ġifiri għanna 20 miljon SMEs fil-Unjoni Ewropea u ma biss edin iħarsu lejn id-dialogu li qed isseħ. Iżda anki l-biraħ rajna eh, din il-ħaġa. U aħna naraw illi l-aktar edin eh, nifukaw fuq l-SMEs hemmhekk għandna t-tamit tagħna l-ġejjieni. Biex bekk ikonna moviment ekonomiku kbir anki fiħdan is-suq uniku. L-anijiet ewlenin eh, li smajna huma elementi tajbin, naħseb illi dawn irridu jitfasslu permezz ta' interventi politiċi bċertu saħħa mill-aspett ta' kif se jintlaqgħu mill-stati membri. Ġifiri kif dawna se jitwetqu fejn tidħol il-leġizlazzjoni u l-kompetitività u anki fejn eh, titħol il-ġlieda kontra il-protezzjonizmu. Umbat anki permezz ta' pjantazzjoni illi ġib flimkien il-leġislazzjonijiet differenti nazzjonali. Dawn huma xi elementi ta' leġislazzjoni illi jridu jiġu eżaminati ħin kollu, per eżempju, l-leġislazzjoni fiskali. Din hija importanti ħafna fejn titħol kompetitività interna u anki fejn titħol ukoll il-fluidità tal-kompetitività innifisa. Kif ukoll leġislazzjoni dwar is-saħħa, s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u anki tal-ħaddiema dawn huma essenzjali. Għaliex ovvjament ma jridux iwaslu għal distorsjonijiet għaliex ovvjament il-kompetitività ukoll tista tagħmel impatt fuq dawn l-elementi. Mbagħad fejn jitlu il-kompetitività tal-swieq innara illi hemm ukoll importanza għal pjanijiet fejn titħol is-suq uniku qed nirreferi għal Small Business Act. Hemmhekk naraw illi l-SMEs jingħataw funzjoni ċentrali fejn jitlu l-entitajiet pubbliċi u l-istati. Grazzi ħafna. Bardzo dziękuję za ten głos. Grazie. Għal din l-opinjoni huwa minnu illi rappresentanza rappresentanza adegwata tal-SMEs hija importanti ħafna. U inħossi li ħafna drabi jkun hemm rappreżentanza biss tal-imprizi kbar fil-waqt li iżżar u medji jiġu sottorappreżentati din hija kwestjoni li qed niffaċċjaw fil-Polonja u nħoss li huwa minnu wkoll jorbot ukoll għal pajjiżi oħrajn, jiġifieri kif inti qed diġà daw l semmis ħafna drabi huma importanti ħafna, importanti ħafna l-ekonomija tagħna huma flessibbli u bekk huwa importanti li naraw l-aħjar mezz biex insaħħu r-rappreżentanza tagħhom sabiex l-opinjoni tagħhom tissemma. Christian issa. Christian Silvio Busoj mill-Parlament Ewropew, grazzi. Grazzi bi pieċer kbir li jgħataw l opinjoni tiegħi mal-parlamenti azzjonali dwar kwistjonijiet tas-suq uniku kellna l-ġimgħa l-oħra debattitum mqajjem ħafna ġewwa Krakovja matul il-forum tas-suq waħdini ovvjament il-governanza hija prerequisit rekwiżit importanti tas-suq waħdini nixtieq nindirizza fl-intervent qasir kwistjoni speċifika liktar iktar traspożizzjoni l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tas-suq waħdini wasalna fuq medja ta' 0.9% ta' trasposizjoni medja fil-2010 fil 11 wasalna għal 1.2% li hija pjuttost eh, ħażin. Nixtieq ngħid li mingħajr impenn sabiex ikun hemm trasposizzjoni tal eh, u implementazzjoni anka fid-dawl ta' leġislazzjoni ta' livell li s-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ser ikunu neqsin mill-benefiċċji tas-suq waħdini. It-Trattat tal-Lisbona jagħti prerogattivi għal parlamenti nazzjonali fil-proċess leġislattiv li hija xi ħaġa importanti, xi ħaġa tajba ħafna nħoss illi hemm bżonn li nużawhom nibnu partenarjat solidu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali matul il-proċess leġislattiv. U dan jinkludi wkoll implementazzjoni traspożizzjoni. Nixtieq nieħu din l-opportunità għal għaliex għandna din il-laqa flimkien mal- parlamenti nazzjonali tal-Unjoni Ewropea sabiex nitolbu lill parlamenti nazzjonali biex nikkonsidraw it-transpożizzjoni b'mod serju natu iktar priorità li din għandha bżonn fil-proċessi leġislattivi tagħhom. Huwa minnu li ħafna drabi il-proċess ta' trasposizzjoni għaf ikun proċess kompless iżdem ċertu sitwazzjonijiet li permezz ta' komunikazzjoni kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u l-istituzzjonijiet nazzjonali nistgħu nottimizzaw din it-trasposizzjoni. Punt ieħor, forsi punt qasir li nixtieq inressa huwa punt dwar il-tabelli ta' korrelazzjoni. Dan fi wassara l iktar trasparenza għal l-imprizi u bekk jissaxħaħ il-kwalità tal-proċess ta' trasposizjoni. Aktar minn hekk, it-tabelli ta' korrelazzjoni jafu li jgħinu l ġudikanti nazzjonali li jenforzaw il-liġi Ewropea. Inħoss mod sħiħ li impenn lejn trasposizjoni għandu jinkludi wkoll l-impenn lejn dawn it-tabelli ta' korrelazzjoni. Bekk jaf ikun tajjeb ħafna jekk il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jistgħu iħeġġu l gvernijiet tagħhom sabiex ifasslu tali tabelli li nafu li sfortunatament hawn ċerti gvernijiet ta' stati membri ma tantx huma daqshekk komdi dawn it-tabelli ta' korrelazzjoni. L-aħħar mill-aħħar la darba intom ir-rappreżentanti ta' ċittadini tagħkom bħal maħna eh, fil-Parlament Ewropew inħoss li hemm bżonn ta' iktar komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-kumpaniji dwar il-benefiċċji tas-suq waħdini sabiex huma jħossu illi s-suq waħdini hija xi ħaġa tanġibli għalihom ukoll. Iċ-ċittadini hemm bżonn ikunu jafu x'jagħmlu meta xi ħaġa tmur żmerġ meta nitkellmu dwar leġiżlazzjoni ta' leġiżlazzjoni b'hekk hemm bżonn ta' korrelazzjoni pereżempju dwar kwistjonijiet ta' solvit pereżempju jew mezzi oħrajn li jindirizzaw sitwazzjonijiet li wkoll jafu jwastu ċertu valur miżjud. Għad diskorsi dwar solvit hemm bżonn ukoll ta' personal adekwat u dan ħafna drabi hija responsabilità tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Bardzo dziękuję za to konstruktywne. Grazzi, grazzi ħafna. Għal eh, intervent konstruttiv eh, tijak eh, kooperazzjoni kostanti fuq terminu ta' żmien itwal bejn iż-żewġ parlamenti, speċjalment meta qed nitkellmu dwar is-suq eh, wara l-leġiżlazzjoni tas-suq waħdin inħoss li hija kwistjoni importanti hemm ħafna xagħti jsir xi lobbying ukoll għal din il-leġiżlazzjoni mill-parlamenti nazzjonali li sir ċertu pressjoni fuq gvernijiet nazzjonali fejn il-benefiċċji tas-suq waħdini dan huwa dinja dan huwa tema li wkoll tkellimna dwar il-bira il-kwistjoni ta' komunikazzjoni ma' ċittadini tagħna fejn aħna qed narfuhom dwar xinu dan is-suq waħdin li li huma l-benefiċċji li huma li jistgħu jiksbu li ma leġislazzjoni saret f'dan l-ambitu eh, u dan huwa is-suġġett ukoll li rridu nindirizzaw aħna hemm bżonn li nikkomunikaw b'mod effettiv naħseb li s-Sur Harber għamel l-almu tiegħu l-imko kollu vizibli ħafna fuq l-internet, ħafna komunikazzjoni jinsabu online, eh, materjal ta' kwalità eccellenti. Naħseb li din hija direzzjoni li l-koll rridu nieħdu, ser nieħdu l-eżempju tiegħek għall-inqas fil-Polonja, dan nistanwijiet jiena. Sinjuri, nixtieq nati l-kelma l-sur Valjunakos mill-Parlament tal-Litwanja. Grazzi. Grazzi, Signora President. Is-setturi industrijali e agrikoli f'ċertu pajjiżi għandhom ċertu problemi fil rigward minħabba ċertu kwistjonijiet ta' kompetitività il-bidja fil-Ġermanja, fi Franza u fi Spanja edin jitolbu iktar sussidji u assistenza ola mill-fondi mil Ewropej iżda l-istati baltiċi għadhom ma waslilu għadhom ma waslilu xejn u sfortunatament il-pajizi żgħar, speċjalment il-pajizi tal-Ewropa tal-Vent, isibu qegħdin f'pożizzjoni ta' żvantaġġ meta din il-pożizzjoni meta mqabbla mal l-objettivi li ġew stipulati biex insaħħu l-kompetitività tagħna jekk ikonna punt ta' tluq komuni l-iżviluppi li għandhom jienħol u ser ikollna ċertu problemi fuq l-ekonomiji tagħna għaliex il-produzzjoni tagħna qatt ma tista' tkun kompetittiva daqs dawk l-istati li huma finanzjati b'mod aħjar. Iċ-ċittadini tagħna meta jiffaċċaw nuqqas ta' xogħol jippruvaw jisibu xogħol band oħra jitilqu minn xtutna jsiru forza ta' xogħol cheap labor u forsi l-istati il-ċittadini tal-Litwani forsi jissibu ikunu kostretti jaħdmu fit-tarzna ta' Hamburgu per eżempju. U bekka u din qegħdin iddiskutu miżuri oħrajn protezzjoni aħjar tal-frontieri tagħna per eżempju. Hemm bżonn l insaħħu l-impen tagħna hemmhekk nġildu traffikar. pereżempju għandna frontiera ma' Belarus f'pajjiżna. Li kieku kellna nifokaw fuq it-tisħiħ tal-koll l-vantaġġi kompetittivi tagħna fl-Unjoni Ewropea nafu wkoll nitilfu mill-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi pereżempju. Punt ieħor kif se naraw li mumma, kif se niskopru li mumma l-kustjonijiet liktar importanti għal-ċittadini tagħna, grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. U issa nixtieq nagħti l-kelma lil Signora Gramax minn Franza. Grazzi, Sir President. Il-Single Market Act irid tpoġġi ċittadini fil-qalba tas-suq internu jsaħħaħ il-kompetittività tas-swieq tagħna. Aħna rridu nsaħħu dimensjoni soċjali u għalhekk aħna kontenti li l-Kummissjoni qiegħda tara x'impatt qed ikollha l-leġiżlazzjoni tagħna fuq is-suq intern u naraw kif se nagħmlu evalwazzjoni aħjar tal-impatt tar regoli tagħna fuq is-setturi differenti ta' attività kwalità aħjar ta' studji ta' impatt irti tissir permezz ta' evalwazzjoni iktar birreqqa ta' regoli li jriġu dawn is-swieq tagħna hemm bżonn li jkun hemm sforz akbar mill-istati membri biex l-analiżi li jagħmlu huma eh, tkun ta' kwalità aħjar anke qabel ma jħorġu it-testi u Franzija hija lesta li ta' daqqati f'dan ir-rigward jiena rrid nisħaq ukoll fuq id-diffikultà ta' segwitu ta' ċerti proposti fl-istati membri differenti forsi rridu naħsbu li noħolqu segretarjat imħallat li jaqat il konsell il-Kummissjoni u l-Parlament sabiex naraw minn qabel x'inhuma il-problemi u l-ostakoli li jeżistu u hekk jippermettuna li nadottaw malajr iktar direttivi mbagħad fid-rigward ta' dawn id-direttivi il-natura wis ristretta, wis preċiża ta' dawn il-direttivi tħalli marġni ta' manuvra dejja wis għall-istati. Forsi rridu u ukoll dawn. Grazzi ħafna. Bardzo dziękuję. Teraz... Grazie, grazie ħafna. Il-kellima li jmiss Is-Sinjura Emma McLarkin mill-Parlament Ewropew, kelma lilek. Grazzi, grazzi, nixtieq nirringrazzja l sinjura Kalenes il-kollegi tagħna għall punti tagħhom il u fejn huma taw opinjoni kontra l-protezzjonizmu l bżonn li nikfokaw fuq il-kompetittività hija sfida konsiderevoli li qed niffaċċaw u t-tisjeħ tal-governanza tas-suq waħdini u hija priorità strateġika għalina fl-Unjoni Ewropea. Hija importanti li f'dawn iż-żminijiet ekonomiċi li nsaħħu l-kompetitività, nżidu x-xogħol u nżidu l-innovazzjoni. Ħadd pjaċir nisma' lis sinjura Kannesi li tenfasizza l-importanza u ta' impenn mill-Istati membri biex inidu mill-ġdid is-suq waħdini hemm bżonn ukoll ta' proċessi ta' sorveljar fej it-test ta' suq waħdini propost mill parlament fl-2009 huwa mezz importanti biex naċċertaw it-trasparenza fit-teħid ta' deċiżjonijiet naċċertaw li l-istati membri qed jittrasponu leġiżlazzjoni xew. Hemm proposta wkoll dwar eh, riżoluzzjoni ta' tilwim u kif ukoll hemm ċertu prattiki tajbin f'dan l-ambitu u importanti biex nipproponu proposta li huwa ta' valur miżju ta' ċittadini aħna fħissin ninsabu fil-periklu illi naqaw lura wara, wara stati li jedin fil-gbar palmu mal-Brazil u ċajna mżon nifokaw fuq dan, jekk irridu nindirizzaw dan, irridu naħdmu fuq is-suq waħdini. Iktar kmini din is-sena fir-Renju Unit publikajna dokument fejn aħna nistgħu niksbu dan billi nelbu l-ostakli lejn il-kommerċ naqsu l-ispejjeż biex nibdow l-imprizi, nsaħħu l-innovazzjoni, namlu użu tal-digitali u dan ukoll eh, il-mod kif naħadmu is-suq waħdin importanti hemm ukoll ċertu linji gwida li huma fondamentali biex aħna nkunu nisfruttaw il-potenzjal tas suq waħdini. L-affarijiet iridu jsiru fil-ħif waqtu, hemm bżonn ta' iktar informar ta' ċittadini, dwar kif il-leġislazzjoni Ewropea taffetwa l-liġi nazzjonali l-istati membri wkoll għandhom jizvilupaw l-aġendi tagħhom biex inaqsu l-ostakli għas-suq waħdini feħdan l-istati membri. Hemm ukoll il-Kummissjoni li għandha bżonn tagħti priorità għal ċertu ambiti speċifikament il-Kommissjoni flimkien mal istati membri fil-faċilitazzjoni tal-mobilità tal-professjonisti l-adozzjoni tad direttiva tas servizzi jagħmlu impenn biex jikkonkludi negozjati ma' pajjiżi terzi Illa għaliex biex niksbu dawn l-objettivi missa tkun xi ħaġa minnhom għall lada hemm bżonn illi hemm bżonn ta' ċertu tibdil konsiderevoli biex inneħħu ix-xkili fuq it-kabbir u nimxu l-qoddim. Grazzi. Dziękujemy bardzo pani e, Emmy McClarkin. A teraz przekazuję. Grazzi, Signora McClarkin. Issa sessur Antonio Croera de Campos li huwa l-membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi, grazzi, President, komment l-ewwel dwar it-trasposizzjoni tal-leġiżlazzjoni u r-ruol tal-Parlament Ewropew f'dan il-kamp parlamentari Ewropew jista' forsi jagħti ħarsa lejn il-kontenut tad-direttivi u jagħmel rappreżentazzjonijiet lill gvern tiegħu forsi jiġbed l-attenzjoni l gvernijiet tiegħu dwar jekk hemm xi xi nuqqasijiet inħoss li forsi wieħed l-eżekuttiv forsi jaf ma, ma jkollux ma jkollux eh, opinjoni pozittiva mill-ewwel ma jaf ikollok ukoll eventwalment ċertu riżultati pozittivi. Forsi din hija l-istess din hija l-istess ħaġa bejn l-MPs u l-MEPs mhuwiex fluss unilaterali ħadd mu qed ħadd musa se jkun qiegħed jiprofa jinnegozja ma' xi ħadd ieħor dwar kif nistgħu niksbu approssimizzazzjoni. Izdek, jista' jkun hemm xi skambju ejja u nagħmlu dan l-iskambju iżda lil minn din il-laqa u dan it-tip tal-laqa nixtieq li nishbet l-attenzjoni tal-Presidenza Ungeriża jew nħalles lej eh, il-Presidenza Ungeriża nitlop li jkun hemm ċertu laqat li kellna dak iż-żmien il tal-Kompetizzjonijiet Dan u eżempju wieħed kien hemm oħrajn u kull minn marem daw laqat għal daw kienu ta' utilità ferm tajba. Komissarju Balnier meta u għamel il-roadshow tiegħu dwar il-miżuri għal għall-att tas-suq waħdini kien hemm eh, ċertu laqat fil-pajjiżi kollha bejn l-MPs u l-MEPs. Ħadd pjaċir ħafna niltaqa' ma' ħafna nies xtaqt nattendi il-roadshow iżda mhux dejjem kont fil-pożizzjoni li nattendi iżda din il-laqa din il-laqa tagħna m'għandix tindirizza biss is-suq waħdini hemm bżonn illi nevitaw hemm bżonn ta' ċertu skambju iżda mhux ta' ċertu l-inkriminazzjoni reċiproċi. Biex ngħid ħaġa oħra, il-Parlament Ewropew għadu qed jitgħallem eh, dwar il-membri ġodda wara eh, il-parlament. Daw is-setat, daw is-setat il-ġodda illi għadna qed nitalmu iżda eventualment nittamaw illi nkunu f-pozizjoni f'pożizzjoni li nistgħu nagħmlu hekk. Issa Is-sur Mill mill-Parlament Ungeris. Grazzi ħafna, Sinjur President, Signor President diġa smajna ċertu kliem importanti, trasparenza, l-informazzjoni, l-importanza tal-informar, gwida, linji gwida, governanza, partenarjati. Jekk dawn iridu jaħdmu flimkien, aħna l-koll iridu naħdmu flimkien, il-parteċipazzjoni importanti ħafna informazzjoni tqassim tal-informazzjoni l biraħ diġa smajna dwar kwistjonijiet finanzjarji tkellimna dwar l-edukazzjoni, l-importanza tal-edukazzjoni f'dan l-ambitu. L-Istati Membri tagħna aħna nafu illi ħafna ħafna me ċittadini tagħna m'għandhomx l-informazzjoni ma jifmuwiex ma jifmux is-sistema minħabba l-fatt li din mhix ċara għalihom u nħoss li jaf ikun ta' ċert importanza li dan isir parti mill-kurrikulum tal-iskola sabiex in-nies ikollhom aċċess aċċess għal din informazzjoni jekk m'għandhomx l-arfin ma nistgħux nistennew li jifmu l-importanza tal-proċess li jifmu l kunċetti li din importanti għalihom. Jekk nonqsu li nagħmlu dan, jekk in-nies jaraw l-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa daqstant imbeda minnhom ħajkun hemm problema qed iħossuhom li huma esklużi mill-proċess tat teħid ta' deċiżjoni, mhux li huma parti minn dan il-proċess. Il-medja wkoll, il-medja hemm ħafna xwieħed jista' jagħmel biex il-medja jkollha rwol attiv biex jinformaw jinformaw lin-nies dwar x'inhu huma deċiżjonijiet sabiex in-nies ikollhom iktar parteċipazzjoni f'dan la darba jkollhom informazzjoni l-affarijiet imorru għall-aħjar forsi eventualment in-nies jistgħu jieħdu iktar sem, inħoss li ħadd pjaċir li nisma' lill-Presidenza fej qalet illi l-istati membri qed jagħmlu sforz biex in-nies jqarbu lin-nies iktar mal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni, però hemm bżonn illi nagħtu ħarsa iktar lejn il-proċessi sabiex il-nies biex jqarbu lin-nies iktar qrib il-proċess. U importanti li n-nies iħossuhom parti jekk din informazzjoni ma teġi profduta jekk ma jkunx hemm partiċipazzjoni fuq livell sodisfaċenti. Jekk dawn eventwalment jaf ikonna ċertu problema fil-politika domestika pereżempju fejn il-gvernijiet jistgħu jieħdu miżuri protettivi minħabba l-opinjonijiet pubbliċi u l protezzjoniżmu mhuwiex żvilupp eh, pożittiv Grazzi ta' dawn il-punti, grazzi għal eh, diskors ta' trasparenza, eccetera. Nħossu li fuq livell istitutiv hemm ukoll ċertu problemi ta' komunikazzjoni u importanti bekk li ninvolvu li ċittadini li l-informazzjoni tingħata lilhom. Mhux hawn biss hemmhekk ukoll, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li ġbittina l-attenzjoni għal dan l-aspett importanti ta' governanza tal-suq wahdini Wasal il-ħin issa li nikkonkludu. Nixtieq nitlob lis sinjura Sandra Kalnieta biex eh, toħroġ il-konklużjonijiet ta' dak li intqal. Grazzi, President. Grazzi għal eh, kontributi kollha mill-Parlamenti Nazzjonali li eh, juruna eżatt fiex edin fil-fazi ta' konsolidazzjoni tas-suq waħdini ħafna mill-kellima saħqu fuq l-importanza ta' dialogu bejn Brussell u l-Parlamenti Nazzjonali. U eh, fil-rapport fuq il-governanza u sħubija jiena Ċbitt eh, jirrit najdilkom li bosta paragrafi fejn jissemma dan id-dialogu Paragrafu Iva wieħed le isemmi d dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew, bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej, bejn l-importanza tal-informazzjoni, kif għandha tingħata l-informazzjoni sabiex din tilħaq liċ ċittadini Nixtieq imur lura għal dak illi għal l-onorevoli rappresentant tal-Parlament Ungeris. Il-deċiżjonijiet li nieħdu rridu nieħduhom flimkien għaliex qatt ma tieħdet deċiżjoni fuq livell Ewropew qabel ma din ġiet approvata mill-gvernijiet nazzjonali mill-parlamenti nazzjonali dan ifisser li l-istituzzjonijiet Ewropej mhux waħedhom huma responsabbli għal kif aħna nispjegaw il-politiki tagħna liċ ċittadini imma anki l-istituzzjonijiet nazzjonali għandhom ir-responsabilità tagħhom. Għalhekk huwa importanti li jkollna laqat bħal din tal-lum. Elementi ħor li ħareġ mill-interventi kollha li smajna. Uh, semmew il-governanza il tal-su wahdini u kemmi ħaġa komplikata kif issa rridu nsibu mezzi biex nissemplifikaw din il-governanza l-importanza tal-tabelli ta' korrelazzjoni u din hija xi ħaġa li l-istituzzjonijiet ma jistgħux jagħmluha mingħajr l-appoġġ tal-Parlamenti Nazzjonali anki dwar il-proċeduri ta' ksur, kif nistaw nirrenduhom iktar effiċjenti, kif nistaw naplikawhom aktar malajr. Jidir li li kien il-rappresentant eh, tal-Parlament Svedis li għal kemmu importanti illi uh, l-istruzzjonijiet mandom xieġu minn fuq għal isfel kollox irid jiġi deċiż permezz ta' dialogu u dan huwa preċiżament dak li aħna hawnhekk fil-Parlament u fil-Kumitat imko qegħdin namlu. Aħna qegħdin norbtu fuq l-appoġġ tagħkom sabiex is-suq intern is-suq waħdini jsir trasparenti, iktar effiċjenti sabiex joħloq u joffri iktar opportunitajiet tampik li ċittadini tagħna. Jiena għal bosta snin kont membru tal-Parlament Nazzjonali tiegħi u nifhem l-importanza tal-komunikazzjoni. Nittama' li darbohra meta niltaqaw ikonna aktar esperjenzi pozittivi x'naqsmu ma' xurxin. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora, għal dik il-konklużjoni eccellenti li samt mana. Issa il-ħin għad-dibattitu tagħna għadda u issa naddi il-tmexxija ta' din il laqgħa lis sur Andre Ċervinski mis-Sejn Pollak. Grazzi ħafna, Sur President. U issa naddu għal suġġett interessanti ieħor id-dibattitu fuq is-suq waħdini digitali xi fissera l-Ewropa għad-dinja irridu naraw issa mid-dibattitu x'kondizzjonijiet irid ikun hemm sabiex dan l-issuq ikompli jiżviluppa. Il-proċedura għal dan id-dibattitu tibqa l-istess. Għanna kellima li diġa inkitbu biex eh, jihdu sem f'dan id-dibattitu ma nafx hekk xi ħadd illi għandu xi mistoqsijiet, imma ngħidilkom li l-proċedura se tibqa' l-istess. L-ewwel nixtieq nistieden deputat mis-sejm Pollak is-Sur Antonio Mexetwa li se jagħmel introduzzjoni il-kriżi finanzjarja u ekonomika li għaddejjin minna reġat eh, nidiet diskussjoni fuq is-suq wahdini fl-istrateġija 2020 ġie deċiż li l-Ewropa trid tiġi lura għal suq waħdini kif għal komissarju Barnier l-biraħ, is-suq waħdini huwa iċ-ċavetta għal iktar tkabbir ekonomiku, aktar impjegi u aktar żvilupp ekonomiku. Imma biex aħna nerġgħu naqbdu din it-triq, irridu intaffu il-konsegwenzi ta' din il-kriżi u rridu u koll nifacċaw ċerti sfidi globali pal per eżempju il-soċieta tal-informazzjoni u jekk tassew Eh, l-Ewropa trid tiffaċċa din l isfida u tasal biex ikollha iktar tkabbir ekonomiku, iktar kompetitività u iktar impjiegi, l-Ewropa trid tiftaħ eh, il-bibin għat teknoloġija digitali għalhekk aħna se nisħu iktar fuq eh, il-suq waħdini digitali f'din il-parti tal- dibattitu tagħna biex noħolqu suq waħdini digitali irridu niffaċċaw sfidi kbar, ma nistawx niffaċċaw l-kompetizzjoni globali mingħajr il-teknoloġiji l-ġodda u mingħajr ma neħħux l-ostakoli għal flus ta' informazzjoni imma il-suq waħdini digitali ma jfissirx li natu appoċ il xi settur ekonomiku partikolari Suq waħdini digitali ifisser illi aħna irridu nissodisfaw il-rekwiziti tal-negozji moderni u taċ ċittadini tagħna. Suq waħdini digitali huwa suq Ewropew iktar integrat mingħajr ostakoli li jagħti aċċess għat teknoloġiji digitali huwa suq li appoġġa u jiftaħ il-bibien għal kummerċ elettroniku, jiftaħ il-bibien għal servizzi elettroniċi u għaldaqstant joħloq u jagħti l-opportunità li jkun hemm infrastruttura digitali u wassu illi joħroq eh, eh, ħtieġa għal kompetenzi ġodda eh, fl-modi naħseb illi ma tajniex bizzejiet importanza lill kompetenzi ta' ċittadini tagħna f'dan il-qasam. Hemm bżonn li jkun hemm sforzi imsaħħa biex ikun hemm Eh, biex noħolqu dan is-suq waħdini digitali dan saħqitu il-Kommissjoni wkoll fl-istrateġija tagħha 2020. Hemmhekk aħna traċċajna il-mezz kif nistaw noħorġu minn din il-kriżi u kif nistaw nilħqu l-għanijiet tagħna hemm seba' proġett importanti fosthom l-Aġenda Digitali Ewropea, jiġifieri li aħna natu aċċess lil familji għall-internet sabiex dawn ukoll ikunu jistgħu igawdu missu diġitali. Imma fid-dokument tal-Kummissjoni hemm miktub ukoll illi l-Ewropa hija magħmula minn swieq frammentati u dan innaqqas il-kompetittività tagħna fl-ekonomija diġitali. U għal din ir-raġuni li l-Kommissjoni ddeċidiet illi tieħu passi sabiex il-suq waħdini digitali ikun possibbli. Irridu niftħu il-kontenut tal- internet ta' ċintadini eh, transazzjoni transazzjonijiet transkonfinali sabiex il-ċittadini gawdu minn prezzijiet aħjar u jkollhom għażla usa. il-bini u l-trawim ta' fiduċa għaliex ċittadini huma mħasbin dwar il-privatezza u protezzjoni tad data personali u t tisħiħ tas-suq tat telekomunikazzjonijiet. Il-ħtieġa ta' dan is-suq ġiet imsaħħa f'April ta' din is-sena fil-lat dwar is-suq waħdini u fost il-mizuri kolla il-suq wahdini semma bħala qodda li jista e, iktar il-qoddim imma sfortunatament hemm l-ostakoli dawn l-ostakoli ġew identifikati il-frammentazzjoni tas sistema Ewropea, preferenzi differenti, differenzi kulturali, nuqqas ta' fiduċja fil-internet, nuqqas ta' protezzjoni tal-konsumaturi għalla folja, hemm eh, nuqqasijiet f'dak li huma fatturi firem elettroniċi, il-proċeduri huma komplikati u l-leġislazzjoni Ewropea qed tiġi implementata b'mod differenti fl-istati membri differenti. Imma irrid insemmi il-benefiċċji ta' suq waħdini diġitali huma benefiċċji għal kumpaniji fis-settur privat. dawn huma benefiċċji anki għall innovazzjoni għall ħolqien ta' kumpaniji ġodda li jikkontribwixxu għal tkabbir ekonomiku. benefiċċji anki għall konsumaturi li jkunu jistgħu għawdu minn għażla usa prezzijiet iktar baxxi, hemm vantaġġi anki għas-settur pubbliku bħal aktar effiċjenza, kwalità tas-servizzi. U tnaqqis tal spejjes Sinjuri, jekk sa sena 2020 jirnexxilna nimplementaw din l-istrateġija, mela il-GDP jizdiet minn 5 sa 9% fissu digitali biss. Grazzi ħafna għal dak il-komment eh, daqsek eh, ottimist. Issa nati il-mikrofonu l-Sur Correiro de Campos għannom tal-Parlament Ewropew. U wara Signora Laura de la Rodier. Jena nishtiq nirringrazzja l kollega u viċi president. L-membru tal-Sejm Pollak għal l-introduzzjoni eccellenti illi għamel. Dejjem tkun ħaġa tajba li nkunu nafu x'qed jistennina fil-ġejjeni jiena rrid nifhem iktar dwar dak li qed jiġri fil-qasam tal-kummerċ elettroniku bħalissa. Mhux qed jiġru xi affarijiet kbar, mod partikolari meta wieħed jara s-sitwazzjoni x'inhi, kulħadd jgħid li hemm bżonn ta' sistema interbankarja li tkun iktar fluida, li e, e, trawem iktar fiduċja hemm bżonn ta' iktar armonizzazzjoni fiskali u eh, servizzi postali aħjar sabiex il-prodotti jaslu fejn għandhom jaslu hemm kwistjonijiet oħrajn marbuta ma' fatturi kulturali. Issa dwar il-kummerċ elettroniku. Semmejna il-xiri pubbliku u dan huwa mezz kif wieħed jista' jixpruna l-kummerċ elettroniku għaliex eh, hemm bżonn ta' iktar disciplina u iktar eh, servizzi interbankarji li kunu irfinati iktar biex ikun hemm iktar fiduċja tminnaħa ta' ċittadini hemm bżonn li nramu iktar fiduċja fit-teknoloġiji eh, l-pjattaformi li Eh, eh, li jeżistu huma bbażati fuq il-fiduċa, fiduċa fit transazzjonijiet finanzjarji, fiduċa fil- eh, li transazzjonijiet jibqaw konfidenzjali. Il-Parlament Ewropew żvolġa rwol importanti ħafna, għamilna ħafna xogħol f'dan ir-rigward. U edin noħol osservatorju dwar il-kommerċ elettroniku li jatina informazzjoni kontinwa dwar it-titjib li kun sar u jgħidinna wkoll fejn għatem lokal iktar titjib imma tbaqa ħafna xisir. Grazzi ħafna. Ovvjament il-fiduċa fil-kommerċ elettroniku huwa importanti, mod partikolari għaliex anke l-hackers qed jiżviluppaw mhux ħażin u jitalmu u dan huwa baqa ħafna xogħol jsir issa sinjura Laura della Rodier. Grazzi, l-intervent tiegħi se jisħaq fuq uh, suġġetti attwali fuq livell nazzjonali fi Franza Eh, li riflettu tħassib Ewropew l ewwel net in-neutralità tal-internet li jidher li huwa wieħed mill-vetturi ta' tkabbir tal-ekonomija diġitali u li jservi lil dawk kollha li jaħdmu bl-internet anki dawk li joffru il-kontenut u anki l-SMEs, l-iċken SMEs u iċken smes il protezzjoni l ħarġet mit-tielet pakket tat telecoms mhijiex bizzejiet għalla volja maħarġux operaturi tal-networks li jgħatu kontenut fuq livell dinji. Aħna nħossu il pożizzjoni tal-Komissjoni Ewropea fil-komunikazzjoni tagħha ta' April ta' din is-sena għadha pożizzjoni pjuttost dajfa. Waħna nixtiequ li neżaminaw iktar ix-xogħol li sar fl-Assembleja Nazzjonali fir-rigward tan-newtralità neutralità tal internet Umbat dwar l-użu tal-fiber eh, optics l-użu ta' dawn il-networks tal-fiber optics jise jgħin l-izvilup tal-ekonomija digitali għall-Europa illum il-finanzjament ta' dan il-networks fi Franza huwa ta' madwar 25 eh, biljun ta' euro u huwa finanzjat minn eh, kemm is-settur privat kif ukoll pubbliku u eh, il-proposta ta' Nili Kroos Kummissarju Ewropew li kunem taxxa fuq dawk illi jużaw il-copper wires li f'dawk kumbat illi kunu l-esti illi jamlu il-bidla għal fiber optic networks. Mbagħad qabel l-2013 um, il- l-użu tal-broadband qabel l-2013. Dan ukoll huwa aspett importanti ħafna l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali Mbagħad dwar il-kontenut il tal-kontenut tas-servizzi tal-kummerċ elettroniku. U nisħu bħal kellim ta' qabel fil-fat dwar il-ħtieġa ta' koordinazzjoni fiskali fuq livell Ewropew hija ħaġa indispensabbli għal l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku. Nistiednu l kummissjoni Ewropea li tkun ambizzjuża f'dak li għandu x'jaqsam mal kummerċ elettroniku l-istati membri individwi eh, diġa femu kemm huwa importanti dan kollu għad kabbir ekonomiku fl-istati membri Ewropej. Grazzi. Bardzo dziękuję. Bez infrastruktury oczywiście. Grazzi ħafna. Ovvjament minar l-infrastruttura meħtieġa ma nkunux pożizzjoni illi nwettqu xogħolna u allura irridu ninvestu fl-aqwa teknoloġija u l-aktar teknoloġija riċenti. Is-Sur Johansen, issa jogħġbok. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni ta' Telekomunikazzjonijiet dan l-aħħar innotat li l-Iżvezja u l-Korea tisfelu mal-aktar żviluppati fejn jidħol it-teknoloġija fuq livell dinija. Naraw illi jiva ħafna għandhom computers id-dar, sa mhux kullħat, u għanna konnessjonijiet u kol ta' tip broadband iżda mhux kulħadd. Skejjel għandhom ukoll computers għall istudenti tagħhom bħala parti mill-kurrikulum iżda mhux kulħadd qed jagħmel din il-ħaġa u ħafna zvedizi jużaw il-computers tagħhom biex u attivitajiet bankarji biex kollhom l-informazzjoni. Ħafna jagħmlu dan iżda mhux kulħadd. Il-faqar, livell ta' edukazzjoni, distanzi ġeografiċi, lajnuna, Eh, problemi li għandhom xaqsam mal-mobilita dawna kollha jisakunu il-kawzi għal nuqqasijiet id-distakki fejn titħol it-teknoloġija. U allura rridu nitrattaw din il-problema fl-Ewropa meta hemm min qed jitħalla barra mill-miżmien diġitali. Allura rrid ikollna aċċess garantit għas suq waħdini digitali. Jiġifieri kulħadd fil ġejjeni se jkollu l-aċċess meħtieġ. Naħseb li l-informazzjoni teknoloġika hija wkoll eh, tweġiba għal problemi tal-klima għaliex nistgħu innaqsu l tal-emissjoni tagħna 15 fil-mija, jkun aktar produttività u jkollna wkoll ġestjoni oħrajn ta' risorsi enerġetiċi. Il-popolazzjonijiet tagħna qegħdin jixjieħu iżda minna l-oħra naraw li dawn huma aktar attivi b'saħħithom ħafna jafu jużaw l-IT kol. u allura jridu narblu l-opportunitajiet li l-IT ituna biex intibu il-kwalità tal-ħajja, partikolarment tal-anzjani kif ukoll inqisu il-potenzjal tal-informatika fil-qasam tas-saħħa fl-isptarijiet biex insibu il eh, biex intafu l-mart biex aħna jkollna ukoll eh, dokumenti mediċi li jkunu disponibbli madwar l-Ewropa sabiex insibu l-aqwa trattament tal kull pazjent. Issa, il-medja soċjali nafu illi dawn huma importanti ħafna biex ikun hemm komunikazzjoni eh, transkonfinalment biex niżguraw illi wieħed ikun jista' ixerret il-kelma kullimkien u jkun hemm ukoll eh, possibilità li wieħed jagħmlu skambju ta' opinjonijiet. Nasib li huwa importanti allura li naraw li dawn is-servizzi diġitali jibqgħu miftuħin u aċċessibbli għal ċittadini kollha. Nistgħu nqisu dak li ġara fl-Afrika ta' fuq dan l-aħħar dana x-sarraf għall-opportunitajiet ta' ċittadini biex huma jsemmu leħenhom. Kif ukoll għal dak li xaqsam il-roaming, u tariffi għal roaming irridu niżguraw illi kuna hemm sitwazzjoni indaqs u nafu illi dawn l-elementi kollha huma importanti għaliex aħna l-kol kemm aħna għandna il-mobiles. Umbat, il teknoloġija trid tiġi żviluppata madwar l-Ewropa u kulħadd irid ikun lest illi jkun jista' juża t teknoloġija Din hija xi ħaġa li tista' tiġi malma eh, feta żgħira biex il-bniet u s-subien ikollhom opportunità biex jiżviluppaw dawn il-ħiliet Eh, teknoloġiċi, kif ukoll ħiliet oħra meħtieġa. Grazzi. Bardzo dziękuję za treściwe i dobre wystąpienie. I teraz poproszę... Grazie ħafna għal kontribuzzjoni tiegħek. Issa għanna l-sur Kuzdas. Das, was bisher gesagt wurde, kann man nur bestätigen. Der digitale Binnenmarkt bietet... Jina, nikonferma l-sur digitali wahdini joffri ħafna opportunitajiet kif ukoll riski. Irridu insaħħu il-fiduċja fejn jitlu eh, dawk li provdu s-servizz ikun għal ħarsien tad-data kif ukoll ħarsien mill-kriminalità organizzata. Jiena naħseb li din hija xaġa meħtieġa li konna din il-fiduċa u inneħħu l-sfiduċa li hemm biex bekk nimxu il-qoddim biex u biex nifukaw fuq dan is-suq uniku. Issa, sigur tal-konsumaturi. Il-konsumaturi u koll irti kollon fiduċa siħa li meta jamlu ħlasijiet fuq l-internet dawn edin jaslu fejn suppost. U li kollom u koll għazla tajba ta' prodotti ta' kwalità fejn jitlu l-konsumaturi, ġifiri, irti kunem garanzija tal-ġenwinità tal-prodotti li jixtru, partikolarment meta għandna aktar u aktar falsifikar tal-prodotti. Allora kwistjoni hija din. Dana kollu jista' jseħħ mingħajr wis burokrazija. Kif ukoll il-fiduċja li wieħed jista' jserraħ moħħu fuq ċertu servizzi fejn wieħed ikollu il-ment eh, xi ħadd jixtieq forsi jagħmel ilment u li jkun hemm mbagħad soluzzjonijiet għal dawn l-ilmenti. Mbagħad eh, situazzjonijiet bħal per eżempju Wikileaks, hawnhekk irridu nqisu wkoll is-sigurtà tad-data allura. Li wieħed jikseb data konfidenzjali dana wkoll juri illi forsi l-awtoritajiet pubbliċi mhumiex qegħdin joqogħdu attenti biżżejjed u għallura ikonna investiment sabiex tassew ikonna konfidenzjalità sħiħa. Issa, il-gaming fuq l-internet. Dan mhuwiex kontrollat u allura importanti li nsemmuh dan il-punt ukoll. Sabiex ikonna eh, servizzi ta' gaming ġenwini u l-autoritajiet eh, pubbliċi jistgħu ġun voluti għaliex ovvjament m'hemmx tassazzjoni fejn eh, titħol din il-ħaġa. Issa, il-kriminalità organizzata wkoll hija tratta minn din is-sitwazzjoni u dan għambat iwassal għal sitwazzjoni ta' dipendenza li mbagħad iwassal għal problemi psikoloġiċi naraw li anki tfal qed siru dipendenzi fuq din il-ħaġa. Għalhekk irridu niżguraw li kon aktar sigurtà u inqas aċċessibilità għal kriminalità organizzata. Grazzi. E, Grazzi ħafna. Iva, dan huwa aspett interessanti tassew fejn titħol il-fiduċa u s-sigurtà għas-ċittadini tagħna mingħajr dawn l-elementi aħna ma jkollniex suċċess. Issa nisimgħu lill President li Sur Malcolm Harbour. Grazzi ħafna President dan il-każ jiena qed nitkellem kemm fismi fisem il-grupp politiku iżda jiena kont ukoll rapporter għal kumitat għal pakett telecoms xaġa li issemma u allura xi rimarki ġenerali minn ħatijaj iżda xtaqt intikom xi indikazzjoni dwar eh, il-punti li qed naħdmu dwarhom għaliex dan huwa eh, element importanti ħafna l-kollaborazzjoni tagħna hawnhekk qegħdin indirizzaw kwistjonijiet li jolqtu kull stat membru fis-suq uniku u fejn aħna rrid ikollna progress fil-leġiżlazzjoni. Eh, Sur kuxdax jina nistidnu jis il-rapport tal-komitat tijaj li votajna dwar ġimgħa l-oħra dwar afas għal gaming online, online gambling u Hawnhekk ninsemmu il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u anki l-Istati membri għaliex dan il-qafas kollu huwa frammentat ħafna u ma naħsibx qegħdin ħarsu l-konsumaturi kif suppost dan il-qasam. Issa dwar punt aktar ġenerali Il-Parlament fil-fema tiegħu dwar il-pakket ta' telecoms eh, ma qabilx mal-Kommissjoni illi jkollna regolatur ċentrali Ewropew, iżda għedna li jrid ikun hemm aktar responsabilta lil regolaturi nazzjonali. U l-proposta tagħna kienet, parti mill-proposta tagħna kienet illi jkollna struttura ta' koordinazzjoni aħjar għal regolaturi f'dan il-qasam sabiex niżguraw li jkun hemm applikazzjoni konsistenti tal-leġislazzjoni fejn naraw li hemm il-ħidma ma' regolatur nazzjonali. Fi Franza, per eżempju, Signora Della Rodier semmit ukoll dawn l-elementi. Din il-kollaborazzjoni hija tassew importanti Signora Della Rodier, għalkemm forsi mhux qed tismani bħalissa, iżda jiena qegħdin eh, qiegħda indirizzajt il-kelliem hija semmet in-newtralità. Dan il-kumitat ħa eh, interess sħiħ f'dan l-element, Sinjura Della Rodier, u għanna rapport li nistgħu nibatulek. Il-fema tagħna bħalissa eh, mhijiex miex pal ta' l-Assemblea Nazzjonali palissa, aħna tajna ir-regolaturi setat jekk huma jixtiequ dan il-qasam kollu qed jevolvi Eh, u allura sissa aħna tal-fema illi ir-regolaturi jużaw setat tagħhom jekk ikollhom bżonn jagħmlu intervent iżda din hija xi ħaġa li aħna se nkomplu eh, nanalizzaw u regolaturi innifisom ukoll se jikkummentaw dwar dan il-punt fl-aħħar tas-sena u aħna nistennew x'għandhom xi jgħidu huma qabel ma nagħmlu aktar interventi f'dan il-qasam. Biex nikkonkludi, naqsam ma dak li qalet is-Sinjura Dorodier dwar l-investiment u l-importanza tal-investiment U naħseb fil-paketta telecoms l-element essenzjali hawnhekk huwa li nsibu mezzi kif inħeġġu investituri oħra biex jagħtu eh, fiber broadband eh, apparti xi stati membri li forsi ma dominati mill-operaturi ta' telecoms Eh, storiċi u allura kwistjoni ta' aċċess għall infrastruttura li naqsu l-ispejjeż ta' eh, konnettività kif ukoll faċilitajiet għal operaturi ġodda din hija importanti ħafna għaliex għandna bżonn id-dinamiżmu f'dan l-investiment sabiex niżguraw illi kulħadd ikollu l-aċċess u li sal-2013 ikonna 30 megabits għal kull sekonda mhijiex xi ħaġa straordinarja. U nittama li dana kollu jassal lil Eh, konsumaturi permezz ta' networks wireless u dawk li għandkom minnkom li għandkom iPhones, iPads taraw li hawnhekk fil-Parlament għandna network ġdid disponibbli sabiex intom ukoll ikon kolkom aċċess għall-internet anki f'dan il-bini. Grazzi. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Grazie ħafna. President. Issa xtaqt l-kelma l-Sinjura Korazza Bilt mill-Parlament Ewropew. Skużawni ġej tard kelli eh, daw minn fit-titjira tiegħi iżda jiena xtaqt insit ukoll il-fema tiegħi kemm aħna fl-IPP nemnu illi nibnu Ewropa Digitali fi żmien fejn qegħdin tassew nifmu li ma nistgħux inkomplu eh, nikbru permezz ta' xol tal-flus ta' minn iħallas it-taxxi biss. Għaliex, għaliex hawnhekk irridu nkatru il-potenzjal tas-suq waħdini. Huwa ovvju li hemm limitazzjonijiet, hemm ostakli għal moviment ħieles ta' prodotti u servizzi permezz tal-internet u anke għalfejn jidħol il-moviment tad data u maħniex qegħdin inwettqu bisħieħ il-servizzi tal-IT Polonja l ġemal l-oħra rajna illi eh, il-ċittadini setaw jużaw iTunes. Hemm ukoll applikazzjonijiet oħra illi huma eh, disponibbli biss fi ftit pajjiżi. U kol kontrolli ta' prezzijiet, ta' distribuzzjoni, kwotas hemm pajjiżi fejn wieħed ma jistax ibih ehm, Nuċċalijiet fuq l-internet għam ħafna eżempji ta' dan it-tip u għalhekk jiena nilqa il-fatt li issa din insemmu kemm huwa importanti illi tassew inkatru is-suq digitali. Malkom semma il-net neutrality. Nisħa hawnhekk illi l-internet huwa mezz il-moviment ta' ħieles ta' prodotti u servizzi fiżiċi kif ukoll il-moviment eh, bl-internet għandu jiġi eh, armonizzat għandna bżonn regoli komuni inneħħu l-frontieri dan huwa xogħolna li nneħħu dawn il-front dawn l-ostakli biżijiet għal kumpaniji biex huma jsibu postom f'pajjiżi oħra permezz tal-e-commerce permezz tal-internet. U allura il-kollega tiegħi Pablo u koll huwa l-istilla ta' li kummerċ hawnhekk fil-kumitat tagħna u l-ra ministri nidħol f'ħafna dettall hawnhekk iżda Iva, tassew qegħdin naraw illi eh, nittrattaw il-falsifikar f'dan il-qasam biex tassew inkatru is-suq diġitali u koll nittamaw li konna dan l-element ta' e-commerce irridu inkatru il-rikonoxximent ta' identifikazzjonijiet fuq l-internet sabiex konna interoperabilità u qegħdin naħdmu bisħiħ u flimkien sabiex innaqsu l-ispejjeż tar-roaming u l-broadband biex dawn ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Nitama li jsiru jittieħdu miżuri nazzjonali wkoll biex inneħħu l-ostakli li għad fadal biex tassew ikonna Ewropa tassew diġitali. Grazzi. E, bardzo dziękuję. Dobrze powiedziane, musimy znieść... Grazie, ħafna. Iva, kif semmejt inti stess, irridu neħħu il-frontieri l-ostakli qabel xejn. Mela, il-Sinjura Gebhardt, your book. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, danke schön auch, dass dieses... Grazzi, ħafna, President. Iva, dan huwa suġġett importanti ħafna u tamil jerġa' jarbel dan il-punt mill-ġdid. Dan huwa element kruċjali għat ċittadini minajr mm, mezzi ġodda ta' media u ta' komunikazzjoni wieħed ma jistax jgħix u kif qalet il-kellima ta' qabli. Irdu niżguraw illi ġadidini kollha jkollhom aċċess għal dan is-settur partikolari. Sabiex fil-villaġġ attwali globali tassew kulħadd ikun jista' jsemmi leħnu u jgħix flimkien. Allora importanti li niskuraw illi jkun aċċessibilità għal broadband u dan għal kulħadd. U dini għandha tiġi meqjusa bħala servizz universali għal xinkella ħafna ċittadini ma jkollhomx l-aċċess meħtieġ. Element importanti ieħor dan il-kuntest. Neutralità tal-internet, net neutrality, ma jistax ikonna sitwazzjoni fejn ċerti kumpanija u lenin pala regola ikollhom aċċess eh, ta' priorità fejn jitlu in-networks ta' ċittadini. Dinja hija xaġa li ma nistgħux naċċettaw. E, non-diskriminazzjoni wkoll huwa element importanti għal politika Ewropea u din għandha tinżamm bħala priorità. Punt ieħor. Punt li huwa importanti għalija l-Parlament, il-ħarsin tad-data punt li jissemma kemm il-darba ħafna ċittadini ma jagħtux każ kif huma juru d-dejta tagħhom, allura iċ-ċittadini għandhom joqogħdu attenti jkunu jafu dwar dan. Qegħdin nisimgħu aktar u aktar dwar eh, każijiet ta' spyware illi jintuża minn eh, minn organizzazzjonijiet kriminali u allura rridu nqisu kif għandna nittrattaw din il-problema biex b'xi mod eh, naslu għal regola biex inkopru din is-sitwazzjoni. Ma nistgħux naċċettaw sitwazzjoni fejn it-trasparenza eh, tintuża bħala mbagħad bħala arma u bekk ikonna ksur mbagħad tal-privatezza tal-persuna. Allora din hija xi ħaġa rridu nqisu. Grazzi. Grazzi ħafna. Kif nistgħu naraw għandna ħafna xogħol qudiemna għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-Stati Membri. Issa għandna eh, Sur Manders għall-Parlament Ewropew. voorzitter. Eh, Grazzi ħafna, President. Jiena xtaqt inżid xi ħaġa mal-punt dwar l-ICT u s-suq intern. Il-Kummissjoni qiegħda tgħid li nistgħu noħolqu eh, sors enormi fis-suq intern. Fil-Parlament qegħdin naħdmu bil-sistema ta' Windows 2003 dan ifisser li qegħdin naħdmu b'sistema illi xar snin Xuħut jgħidu li għedin nibatu l-emails wara kollu, da bizzejiet. Iżda għedin dejjem nitkellmu dwar il-bżonn li konna aktar informatika, ICT, aktar suq intern, iżda meta jitlu miżuri u leġislazzjoni mbagħad imorru lura fil-kapitali tagħna U rajna fil-passat, Jurgen ħadem fuq l-online gambling iżda sabiex ikonna maġġoranza fil-Kunsill Eh, huma jgħidulna din hija kwistjoni ta' sussidjarità. U allura qed naqgħu lura fejn jitlu t-teħid ta' deċiżjonijiet li jippermettulna tassew nagħmlu progress. Nisimgħu dwar il-politiċi tagħna li jgħidu li neħtieġu su intern aħjar, sistema aħjar għaċ-ċittadini tagħna. Jina ħdimt dwar il-kwistjoni tal-video games Aħna wasalna għal eh, staġnar però fl-Istati Uniti lob speċjali fejn jużaw l-ICT għall-edukazzjoni iżda. Qed nara illi jekk wieħed ma jkunx marra f'dwar sitwazzjoni, allura ma jkunx irida dik is-sitwazzjoni wara kollox. Din hija xi ħaġa li qed isseħħ fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ma smajniex dwar xi ħaġa, allura nħossu li din mhix ħaġa utli. Naħseb din hija problema ewlenija fil-qasam tal-ICT. Neħtieġu allura naħdmu flimkien mal-gvernijiet nazzjonali tagħna sabiex naslu għal leġislazzjoni Ewropea illi se tgħin iċ-ċittadini tagħna irridu nibdew naħsbu aktar fuq livell Ewropew aktar milli fuq livell nazzjonali rridu l-leġislazzjoni li torbot ma dana kollu. Jekk aħna ma nagħmlux hekk allura se jkollna problemi aktar problemi ekonomiċi. Forsi wieħed jista' jkollu reġun li jkollu dan in-net neutrality u li forsi qed jikkonsidra l-affarijiet fuq skala ikbar u qed iqis it-trittijiet ċittadini iżda neħtieġu wkoll ehm, naħsbu lilin minn dawn il-konfini, il-konfini virtwali hawnhekk. U allura din hija xi ħaġa li neħtieġu sabiex tassew insibu l-pożizzjoni ekonomika tagħna fuq livell globali. Bħala Parlament Ewropew bħala parlamenti nazzjonali irridu nikkonvinċu il-Kummissjoni u l-Kunsil dwar dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Bardzo dziękuję za ekspresyjne wystąpienie. Grazzi ħafna għal dan l-intervent. Imqan għal jekk forsi ħafna minnhom ħafna minn qed nagħmlu użu ta' infrastruttura iktar ġurnata nixtiequ li jkollna aċċess komuni għall-ICT u issa is-Sinjura Gunnar Eldagard mill-Parlament eh, tan-Norveġja. Grazzi. President, nħossi li dan kien debattitu interessanti, kien hemm ħafna kwistjonijiet interessanti. Jiena nħoss li l-politiki li qed nimplementaw għandhom jikkontribwixxu lejn tkabbir iktar inklusiv fl-Ewropa. U din, din dan kollu qed jiżviluppa b'mod maġġel hemm bżonn li nerbu ċertu ostakoli fis-suq waħdin biex nieħdu vantaġġ tal-ambitu diġitali. Suq diġitali huwa possibbli biss jekk aħna inkatru il-fiduċa, il-konfidenza kif ikon l-arfin fost il-konsumaturi, l-imprizi kommerċali, speċjalment dawk li huma l-SMEs. Element kruċjali huma s-sistema transkonfinali għall e-identification u l-e-signatures. Dan il-kuntest nixtieq ukoll nappoġġa l-opinjonijiet ta' Sur Johansen mill-Iżvezja jiena nħoss illi huwa importanti ħafna li naċċertaw illi ċittadini kollha jistgħu jkollhom għad-disponibilità tagħhom il-possibilitajiet tas-suq diġitali l-ġdid. Grazzi. E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Mamy jeszcze... Grazie ħafna Tem forsi kellim Is-sur Demikran mill-Parlament tat Turkija. Grazzi sur President, ziz kollegi, l-iżvilupp tat teknoloġija diċidali huwa wieħed mill-iktar importanti għat kabbir ħafna ambiti, il trasmissjoni tal-leħen u tad-data ħafna drabi qed isiru servizzi essenzjali għall-Ewropej kif ukoll fid-dinja kollha il-prezz tar-roaming u s-servizzi ta' trasmissjoni tad data għadhom u l-jinwis fej l-individwi ma jużawx dawn is-servizzi speċjalment barra mill fruntieri ta' pajjiżhom. Inħoss li lek il-konfidenza tal-konsumatur tiġi indirizzata li jkun hemm ċertu sigurtà fit-trasmissjoni tad-data jekk jitrażnu il-prezzijiet ser ikun hemm iktar żvilupp tas-suq diġitali iktar milli hemm issa. Skont studju ta' Marzu ta' 2010 l-Unjoni Ewropea tista' tikseb 4% tal-GDP jekk ikun hemm żvilupp ta' digital suq digitali sal-2020 jikkorrispondi għal tkabbir f'terminu ta' 500 biljun euro. Jekk dawn l-ostakoli jitneħħaw l-ekonomiji ser ser jisiru di ekonomiji diċidali sul president nixtieq eh, nati ftit informazzjoni lil eh, kollegi ġo din il-kamra u nixtieq nishbet eh, l-attenzjoni tagħkom lejn il-fatt tal-sħobija tal-Turkija mhix biss vantaċ tat-Turkija iżda vantaġġ tal-Unjoni Ewropea L-integrazzjoni tat Turkija fis-suq ewlieni tal-Unjoni Ewropea ser iwassal biex il-ekonomija Ewropea ssir ekonomija dinjija. Is-skobija ta' Turkija importanti ħafna fejn l-Ewropa jkollha lit turkija bħala parti minnha ser ikun hemm iktar tixjid tal-valuri Ewropej fil-pajjiżi tal-Mediterranu -l hinn. L-enerġija, l-forniment tal-enerġija ser tiġi assigurata wkoll permezz ta' skobija tat Turkija mhux ser tkun pis għall-Unjoni Ewropea iżda se tkun ta' benefiċċju. Bekk aħna nixtiequ fil-negozjati, fil-proċessi tan negozjati tagħna, mela, sfortunatament eh, weħelna fejn it-18 il-kapitlu ta' negozjat ġew blokkati minħabba ċertu raġunijiet sempliċi li huma politiki bekk nixtiequ lil parlamentari illi t-Turkija qed tagħmel l-almu tagħha biex tadatta la ki komuniter fil-leġislatura jekk aħna inkomplux jew le bil-negozjati jekk ħansirux membri jew le minkejja illi lan tagħna huwa illi nsiru membru mod aħna nemnu fil-valuri, inħossu li dawn il-valuri imfassla fl-Unjoni Ewropea huma r-riżultat tas sens komun ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Bekk inħossu illi it-triq tagħna tinfetaħ mhux tingħalaq minħabba ċertu raġunijiet politiċi nħossu illi in-negozjati tekniċi għandhom ikomplu u mbagħad naraw se jiġri fl-aħħar meta naslu fl-aħħar naraw jekk it-Turkija triċ wara kollox trid tingħaqad jew jekk iċ-ċittadini Ewropej jridu li t-Turkija tingħaqad fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieqilkom l-isbaħ xewqat u persistenza fil- triq tagħkom lejn l-Ewropa l-organizzaturi wkoll. jistaw forsi jistaw jihdu sem fil-diskussjoni jekk tellaw il- karta blu jew jew bajdek forsi xaxat jixtieq jitkellem għad għandi kellim wieħed u il lista is-sur Valkjunas li qed jirrappreżenta lill-Parlament tal-Litwanja. Grazzi, Sur President. Kif qed naraw qed ngħixu ġewwa paradoss il-bira kena qoddimna kafe ilma kollox illum laqqas qatra manna biex nixorbu forsi dan jaf tkun tintaf tkun daħla. Jider li kollox huwa tajjeb iżda ejja nħarsu iktar fil-font lej dawn il-kwistjonijiet Irridu nisfruttaw il-possibiltajiet ta' prezzi aħjar vantaġġi għall-imprizi kummerċali ikun hemm l-għażla l-konsumaturi tagħna naqsu l-ispejjeż u l-infiq tal-istat. Ma dana kollu fil-verità l-affarijiet huma differenti. il-problema tax xogħol, il-problema ta' l-infiq soċjali, tkellimtu dwar l-e-commerce, forsi hija ikun ukoll ikollu ċertu uh, aspetti negattivi, per eżempju l-vat jidan jaf jizdiet f'ċertu pajjiżi, hemm bżonn ta' iktar resorsi, hemm bżonn iktar risorsi, hemm bżonn ta' iktar tqassim ta' merkanzija, ta' oġġetti. Hemm bżonn li hawn min qal li hemm bżonn investu f'teknoloġija. Jina nistaqsi għandna xi ħaġa x'ninvestu wara kollox? ħafna stati membri edin għandhom ħafna dejn kważi waslu biex ma jkunux jistgħu jħallsu lura id-dejn tagħhom. Aħna nafu kif huma jaħdmu fil-verità, nafu l-influenza tagħhom il lobbying Ħadd pjaċir nisma' ċertu kummenti mill-membru parlamentari tal-Awstrija kienu kom kien hemm ukoll ċertu kummenti razzjonali illi il-prezzijiet ta' software digitali huma għoljien għandhom valur ta' 500 biljun iżda ċertu software digitali jafu kol jizdużaw għal skopijiet ta' korruzzjoni jafu jżidu l prezzijiet baxar darbiet un hemm l-ispejjeż ta' manutenzjoni l-allokazzjoni tal-personal l-impatt negattiv soċjali rridu nkunu daqsxejn iktar razzjonali natu ħarsa lejn l-impatti negattivi wkoll ejjew niftakru li fuq l-ikel li fuq l-ikel u fuq il-medicina dejjem hemm dawk il-dinja jgħidulhom il-kontraindikazzjonijiet li huma ċari fuq it-tikketjar tal-prodotti grazzi.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 Grazzi, grazzi President, l-għadu għattajba l-kolħat. Niskuza ruħi ta' d-dewmin Laqatu ħrajna d uħrajna ma' l komitat ta' reġjuni Nishtiq nitkellem dwar l importanza ta' l tal-e-commerce fil- lat ta' suq waħdin. Nħossi li l-e-commerce ħafna drabi huwa mezz essenzjali għal ħolqien tal-impjiegi u għal kompetittività għax-xogħol ukoll. Huwa mezz li jista' jgħin li jista' jqajjem l kommerċ fil-Unjoni Ewropea mod ġenerali. Nipprovaw nerbu din il-kriżi hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu b'mod diġitali U dan qed ngħidu għalħabba raġunijiet tanġibli konna ġo Krakovja fejn konna qed nitkellmu dwar lat tas-suq waħdini imma l-Parlament il-Konsil u l-Kommissjoni kellna diskursati produttivi kelli u koll opportunità hemmhekk li nkun rapporter għal grupp ta' ħidma dwar l-e-commerce u konċarf fil-diskors tijaj ir-rebħa kontra l-kriżi għandha forma diġitali għaliex aħna ninsabu fiħdan revoluzzjoni minn preċedenti ġiviri il-revoluzzjoni il digitali illi ħafna drabi hija analoga għal-revoluzzjoni industrijali li ħafna drabi li waslet għal ħafna li qed nibbenefikaw minnhom sallum il-ġurnata. Hemm bżonn niksbu din l-opportunità li għandna fil-ambitu digitali kella impatt fuq il-ġenerazzjonijiet kollha anka dawk il-ġenerazzjonijiet illi ma twildux fl-era diċidali u nħoss illi l-ġejjini ġejjini jinsab fl-e-commerce innifsu. Fl-Ewropa għanna ħafna problemi tal-e-commerce mhux fuq livell nazzjonali iżda fuq livell Ewropew. Nazzjonalment ma tantx għandna ħafna problemi dan huwa settur, settur li qed jikber kull ma jgħaddi żmien Iżda mhux il-każ fuq livell pan-Ewropew, raġunijiet, raġuni hija illi hemm diversi ostakli fil-pajjiżi Ewropej illi ixeklu fil-potenzjal fil-potenzjal tal-e-commerce. L-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar l-internet u l-e-commerce bħala temi li qegħdin niżviluppaw, isu qed nitkellmu dwar il-ġejjieni qisu Mentri isna qed nitkellmu dwar il-futur iżda f'pajjiżi oħrajn din hija sitwazzjoni korrenti. Irridu naraw jekk aħniex lesti, lesti fil-verità li nkomplu fl-iżvilupp tagħna tal-e-commerce fuq livell pan-Ewropew hawn min jaħseb illi dan għandu jitħalla għal kompetenzi nazzjonali meta nitkellmu dwar l-Ewropa ħafna drabi l-affarijiet jilħu ċertu staġnar meta ma nitkellmux fuq l-Ewropa għal donnom l-affarijiet jimxu l qoddim Dwar it-tieni fażi hemm bżonn li nħejju diskussjonijiet iżda hemm bżonn neħdu azzjoni konkreta deċiżjonijiet biex insaħħu l-e-commerce fuq livell pan-Ewropew li għadna l-ġimgħa l-oħra ħafna drabi qed nitkellmu dwar il-konfidenza, konfidenza f'dan il-mezz, mezz li ħafna drabi bati minnu qasta fiduċa fl-Ewropa m'hemmx biżejjed fiduċa fil-mezzi mezzi għall-e-commerce u l-potenzjal li nistgħu forsi nisfruttaw. Importanti li naħdmu fuq dan, naħdmu fuq dan hawnhekk fil-Parlament fit-tisħiħ ta' dan il-mezz innifsu u f'taqsira nixtieq ngħid li hemm bżonn naħdmu b'dan il-mezz biex nelbu din il-kriżi il għaliex l-unika mezz huwa l-mezz digitali Grazzi. Grazzi ħafna. Għal dan il- dawn il-kummenti li huma daqstant konċiżi ikkaw xi ħadd li forsi ir irressaq mistoqsija jew jagħmel xi kumment jider li mhux il-każ nixtieq nistieden l-Sur Meġid Bunt, deputat tal parlament tal Polonja biex jagħti taqsira ta' dan il debattitu sinjuri. Grazzi ħafna għal dan id debattitu interessanti ħafna. Debattitu ottimista, pożittiv fir rigward tas suq waħdini digitali ħlif forsi kontributu wieħed illi inħoss il rappreżentant tal-Parlament tal-Litwanja forsi ma femx sow il-kontenut tal-kontributi tagħna għaliex meta qed nitkellmu dwar 500 biljun euro dan huwa l-ammont li ser jinħoloq l-ammont addizzjonali li ser jinħoloq meta din is-realtà, ġifieri Dan huwa ekwivalenti għal 4% tal-GDP, mhux qed nitkellmu dwar l-ispejjeż tal-implementazzjoni, dan huwa l-valur miżjud, ma nafux x'inhu ma l-ispejjeż fil-fatt għaliex il-Kummissjoni Ewropea għadhom m'għamlitx referenza għal dan Aħna għedna u koll li t-teknoloġija jżidu l-korruzzjoni ser niddiskutu l-prokura pubblika sejħa l-appalti pubblika fid-dibattitu tagħna u nħossu illi hawnhekk tinħoloq il-korruzzjoni meta jkun hemm kuntatt dirett eh, mal-persuni mal-nies. fil-waqt li dawn it-soluzzjonijiet teknoloġiċi huma teknoloġiċi li mhumiex sottoposti għal korruzzjoni. Aħna wkoll eh, konxi dwar l-isfidi u l-kwistjonijiet speċjalment dwar l-infrastruttura. Ir-rappreżentant tal-Parlament ta' Franza għalenna li Franza hija disposta tinvesti 25 biljun euro fil-teknoloġija fiber optic. Aħna kol qegħdin introduċu soluzzjonijiet ta' broadband innovativi fil-Polonja adottajna wkoll liġi speċifika li tipprovdi servizzi tal-broadband aħna wkoll wieħed pun għandna wieħed biljun euro allokati għal dan mill-Unjoni Ewropea għandna wkoll liġi speċifika li ġenerat iktar eh, biljun euro oħrajn, ġviri dan huma dawn huma il-finanzi li li diġa allokajna għal dan. Il-waqt meta nitkellmu dwar risorsi, risorsi pubbliċi li jorġinaw mill-Unjoni Ewropea, din dan il-finanzjament mhux finanzjament li taqbad u tieħdu minn ebda problemi minħabba ċertu kwistjonijiet fuq livelli lokali reġjonali hemm ħafna xati sir fir rigward tal-investiment eh, jew it-tisħiħ tal-investiment fis-suq diġitali Naħseb li għatem xi jsir fuq livell tal-Parlament Ewropew, fuq livelli ta' gvernijiet parlamenti nazzjonali, nispera illi aħna nkunu nistaw niffaċċaw din l-sfida in għaliex fid-direttiva tal-electronic signature mussa jkollha ebda domin fl-adozzjoni taħra li ġdini xi ħaġa importanti ħafna. il polonja aħna ħassejna n-nuqqas ta' din id-direttiva il għaliex meta konna qed nemendaw il-liġijiet interni tagħna tal-electronic signature, ridna nużaw dawn is-soluzzjonijiet li huma parti minn din id-direttiva. Bekkin nispera illi l-adozzjoni ta' din id-direttiva taf tiffaċilita x-xogħol tagħha il għaliex din hija kwistjoni kwistjoni importanti anka il-fatturi elettroniċi wkoll. Importanti għas-suq digitali u kol. Grazzi ħafna. Grazzi għal dawk il-konklużjonijiet, grazzi lil dawk kollha li ħadu sem f'dan id-dibattitu, dibattitu imqan għall-aħħar, dibattitu konkret u issa naddi il-presidenza l-Sur Malcolm Hobb. u issa għandi il-privileġġ illi immexxi l-aħħar parti tad-dibattitu tagħna tal-lum li se jiffoka fuq ix-xiri pubbliku. Il-karta li tindika li tixtuqu titkellmu ibatu il-karta ir-roża hawnhekk. Diġà għandna xi kellima imnizla taraw isimkom ukoll fuq l-screen u dimkom pero jena nsejħilkom meta immiskom biex titkellmu. Naħseb illi dan huwa suġġett essenzjali għal suq waħdini mhux biss biex noħolqu dan is-suq imma x xiri pubbliku tantu importanti biex eh, aħna nilħqu eh, għall-għanijiet tagħna ekonomija innovattiva, iktar favor l-ambjent u ekonomija li tkun iktar soċjalment ġusta. U dan kollu huwa dejjem iktar eh, rifless fin-nuqqas ta' soddisfazzjon li qed nesprimu fuq il-leġislazzjoni attwali aħna ħdimna ħafna, ħriġna bżewġ rapporti ta' inizjattiva propja u rapporter ta' naset meċi u se tkun rapporter għas-seduta ta' dalodu hija preparata ħafna biex tagħmel dan, aħna tajnikom eh, kopji tar-rapporti li votajna fuq il-ġimgħa li għaddiet, mhux għadu ma ħarriġ bil-lingwi kollha imma dal-waqt ikun disponibbli bil-lingwi kollha fuq il-sit elettroniku tagħna f'qasir żmien. Issa se nisidden il-ħajdi rule biex tiftaħ din id-diskussjoni, diskors ta' ħames minuti mbagħad ikonna interventi minn sur Johansson mill-Svezja, Signora Klaustajte mill-Litwanja, unbat kellima għannum tal-Parlament Ewropew. Għal ħames minuti nisima minn Signora Heidi Rule. Grazzi. ħafna xisir fl-Europa fuq trasparenza u kompetizzjoni imma hemm wisq tilwim legali biex ikonna ċertezza, sikurezza. Hemm spejs kbar l smes noqqas ta' flessibilità. biex nkunu nistaw naqblu u nimxu skont l-istrateġija ta' l-2020. Din hija xi ħaġa li rridu nżommu għajnejna fuqha. Hija waħda mill-affarijiet li diskutejna fi Krakow Mhux biss eh, li mal ajr imma rridu eh, nagħmlu din il reviżjoni bil-għal biex ikun hemm iktar ċertezza legali li nimxu skont id-divizjoni, subdivizjonijiet, servizzi, AB, subdivizjoni u rridu nerġaw nifissaw il-għanijiet tagħna naraw se jkun il-qafas legali l-ambitu u dan kollu suppost għandu jwassal għal iktar ċertezza legali iktar ċarezza. Noħol u impiegi sostenibli naraw x'nistgħu nagħmlu aktar għal dan is-settur. il-Parlament jara li fil-direttiva hemm ostakoli wkoll għal ħol is ta' impjegi għaliex eh, ħafna jippreferu eh, jikkalkulaw biss għabbażi tal-prezz. U l-Parlament mhux konvinti li bil-fors dan huwa l-aħjar approċ fornitura bl-orħos prezz tista' tkun effettiva biss jekk ikun hemm Eh, offerta ta' prodotti u ta' servizzi li jkunu eh, regolati ħafna. Bżon ta' iktar ċarezza mhux biss fuq il-prodotti bħala prodotti ma' il-proċess ta' produzzjoni, speċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji li jiġu fissati għal xiri pubbliku. Il-proċeduri għal kontratti kummerċjali jemżon ta' iktar standards u jemżon illi ikonna standards miftuħin ċari flessibilità bżon li kunem osservazzjoni sistematika tas-suq għanna diġa xjanijiet imma dan mhumiex ċari biżejjed irridu nagħmluha ċara li dinja xaħġa xi ħaġa mhux biss hija permessa imma mixtieqa. Hemm bżonn ukoll li jkollna proċess ta' negozjati iktar b'saħħtu. Nżommu u wkoll il- kriterji li permezz tagħhom joħorġu il-tenders, bżonn ta' iktar trasparenza għax sissa il-proċeduri ma kinux trasparenti biżejjed kien fitxu fonti ta' jewejjum ta' forniment alternattivi naraw x'inhuma rekwiżiti tekniċi. Naħsbu wkoll li li għandu jkun hemm il-possibilità li irreġgħu lura żbalji jekk ikunu saru. Ovvjament dejjem f'qafas ċar hemm il-threshold values, il-possibilità li dawn nolluhom għaddu għaddej id-dibattitu dwar dan u rridu u wkoll fuq l-aspetti prattiċi iktar skambju ta' l-esperjenza bejn l-organizzazzjonijiet li huma voluti fix-xiri pubbliku l-iżvilupp ta' metodi ġodda bażi tal-esperjenza, taħriġ, ħolqien ta' networks u networks ta' eċċellenza. U anki iktar opportunitajiet għall smes għandna naqsu l-ispess ta' transazzjonijiet għall smes Nemnu illi għanna jkonna sistema ta' prekwalifiki għanna bżonn ukoll ta' sistema elettronika ta' liċenzji li permezz tagħha l-SMEs ikun jistgħu jikkompetu aktar. Il-prinċipju ta' explain or apply u xiri pubbliku u l-pooling għal kontratti sabiex ikonna ekonomiji ta' skala Mbagħad il-xiri pubbliku fuq l-internet għandu jkun ukoll parti mid-direttiva infissa ma nexxinniex naslu għal 50% eh, ta' i procurement sa' l-2020. Naħseb illi din il-5% eh, nistaw inżiduwa. U anke kwestjoni tal-firma elettronika bżon ta' standards iktar miftuħin, iktar ċari. U anki l-interoperabilitajiet, l-interoperabilità bejn is-sistemi differenti sabiex ikun hemm neutralità teknika. Provajt eh, nkun speċifika u nitkellem malar kemm niflaħ imma xorta ma nexxilix nitkellem fuq dak kollu li xtaqt. Grazzi ħafna tal-li semmejt il-punti ewlenin suġġett li huwa tassew kompless u importanti ħafna nistidinkom li taraw il-rapport um, ta' Heidi il-xiri pubbliku huwa importanti ħafna l awtoritajiet fl-istati membri kollha. Issa naddu biex għad-dibattitu nisiden is-Sur Johansen mill-Parlament Svediż għandek tliet minuti Sur Johansen. Grazzi ħafna, Sur President ix-xiri pubbliku għandu sem kbir mill-konsum tagħna kollu ix-xiri pubbliku jibat eh, sinjali ċari lil konsumaturi tagħna eh, l-etika, kondizjoni ta' xogħol, kummerċ etc. eċetera, Ovvjament huwa importanti għalina li aħna napplikaw il-prinċipju ta' trasparenza, nuqqas diskriminazzjoni, proporzjonalità, rikonoxximent reċiproku, etc. Dan kollu rridu nżommu f'moħħna. Fl-Iżvezja prodotti tal-ikel 50% minnhom biss huma prodotti f'pajjiżna u għalhekk iridu nirrikorru għal pajjiżi oħrajn, pereżempju il-bdiewa Ġermaniżi li qed jitimgħu l-familji Zvediżi, aħna nixtiequ li nkunu iktar autosuffiċjenti eh, fil-produzzjoni tal-ikel aħna għandna madwar 9 eh, miljun ċittadin u fis-settur pubbliku jingħataw madwar 3 miljun ikla eh, lill tfal tal-iskola, lil fl-iskejjel, fl-isparijiet, eccetera. Mbagħad eh, fil-benessri tal-annimali għanna liġijiet l-iktar stretti fl-Ewropa l-laħam li jasal fuq il-mejda tagħna jrid jiġi minn annimali li eh, jgħixu ħajja eh, fejn igawdu saħħa tajba ovvjament il-bdewa tagħna jekk jiksru il-liġi kollhom jiffaċċaw sanzjonijiet imma huma qegħdin ukoll jixtru prodotti minn eh, min għand bdiewa illi ma jrabux l-annimali kif irrabuhom aħna. Rridu naraw illi l-liġijiet ikunu implementati b'tali mod sabiex il-standard tal benessir tal-annimali jkunu għolin kemm jista' jkun sabiex dan jidħol eh, bħala parti mix-xiri pubbliku sabiex ikun hemm informazzjoni ċara fuq it-tikketti u nkunu nafu l-oriġini tal-prodott x'inhi Bħalissa qatt m'hemmx armonizzazzjoni f'dan ir-rigward imma fil-qassam tax xiri pubbliku rridu nżommu f'moħħna l-artiklu 30 tal-Trattat dwar tħaddim tal-Unjoni Ewropea li jgħid li m'għandux ikun hemm restrizzjonijiet fuq interessi li għandu eh, li mur kontra l-interessi tal-annimali u l-benesseri tagħhom l-ġir tan il rigward fl-Svezja eh, miex taqsek ċara u għu responsabilta' tagħna illi noħolqu iktar trasparenza mżon ta' iktar eh, armonizzazzjoni fil-protezzjoni tal animali jekk irridu nindirizzaw diskriminazzjoni li ssir anke fi kontest ta' leġislazzjoni Ewropea anke fil-qasam ta' xiri pubbliku. Grazzi tal-li għajjimt dawk il-punti rilevanti ħafna il-standards tal-benessiri tal-annimali mhumiex ir-responsabilità ta' dan il-Kumitat għanna livelloli ta' armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward imma nerġaw lura dawn il-punti li qajjim tinti iktar il-qoddim. Snira Vesajta mill-Litwanja. Grazzi, Sur President. Jena nishtiq nirringrazzja l-rapporter Sinjura Heidi Rule għal-rapport taħħa li eh, jissemmi aspetti importanti ħafna ta' xiri pubbliku. Eh, data tal-OECD turi li permezz ta' xiri pubbliku id-dinja titlef madwar 400 biljun dollaru minħabba il-korruzzjoni u jiena nemmen li t trasparenza u l-ġlieda kontra il-korruzzjoni huma l-iktar aspetti importanti f'dan kollu. Ix-xiri pubbliku u x-xiri elettroniku hija inizjattiva illi aħna nilqawa ħaġa oħra li rrid insemmi li hija semmija wkoll fir-rapport tas Sinjura Rule għandu xaqsam mal-fattur ta' l-orħos prezz bħala il-kriterju ewlieni din dan huwa kriterju li rridu neliminaw. Jekk aħna naraw pereżempju x'jiġri fil-qasam tal-bini u naraw il-perspettiva fuq meta ta' żmien twila naraw illi l-iktar prezz baxx mhux dejjem l-aħjar kriterju li wieħed jimxi fuqu. Irridu nqisu il-salarji teknoloġiji li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, dawn ukoll huma aspetti importanti li rridu inqisuhom rridu jkunu inklużi fil pakket Issa dwar in-negozji żgħar u sem tagħhom fix-xiri pubbliku. Il-proposti li hemm fir-rapport ma jistawx issolvu il-problemi li għandhom SMEs m'għandniex nippruvaw nifintaw affarijiet ġodda aħna diġa għanna prassi tajba fl-Istati Uniti, diġa 5% tal-SMEs huma subcontractors, imsemmin fil-kontrat diġa għalfejn irridu nivintaw xi ħaġa ġdida, għalfejn ma nużawx l-esperjenza li għanna li diġa ksibna. L-SMEs dak li għandhom bżonn minn għanna, għandhom bżonn ta' azzjoni konkreta jekk aħna rridu nkunu razzjonali, jekk irridu nużaw il-kontributi tal-minaħalla 16 kif inu xira, jekk irridu nużaw il-miżuri nazzjonali, jew ma ninsewx li l-gvernijiet huma dawk li ħadmu l-aktar nies f'ħafna pajjiżi. U rridu nqisu wkoll l-aspetti kollha li diġà semmejt, irridu nżommhom f'moħħna u naraw li x-xiri pubbliku jsir b'mod iktar trasparenti. U kollu miri u eh, riżultati fuq meta ta' żmien twila rridu naraw li jekk il-mod kif nofqu il-flus ta' min ħalla sittaxxa iwassal għal iktar valur miżjud. Grazzi mis-sissa Sur Schwab mill-Parlament Ewropew mbagħad is-Sur Balkunis mill-Litwanja. Sur Schwab. Grazzi ħafna, Sur President. Wa pjaċir tiegħi illi uh, l-opportunità li nkellem il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali da' suġġett importanti ħafna. Signora Rula semmit il-punti għawlenin tar-rapport tagħha u forsi għal daqsant jiena uh, insemmi xi punti oħrajn. Punti marbutin mal-reviżjoni tal-xiri pubbliku Lura għal dak li qal il-kollega tagħna mill-Litwanja jek qed niftakar sew li il-flus ta' min ħalla sittaxxa qed jintużaw għal għan pubbliku fix-xiri pubbliku ġifieri hemm dan din id-dimensjoni pubblika li għandha x'taqsam ukoll ma' meta joħorġu eh, tal-bit tal-offerti. Hemm hemm eh, lokal titjib ta' aspetti fil-qasam tal-aspetti soċjali. Imma skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà din hija xi ħaġa illi eh, trid issir minn min qed jieħu deċiżjonijiet dik hija sussidjarjetà din għandha tkun marbuta ma' fejn qed isir ix-xiri lura għal min qed iħallas taxxa jiena naqbel mal-kellim ta' qabel. Dawn il-flus irid jintuż b'mod l-aktar aqli possibbli. Dwar it tendez fit tendez ma jkunx hemm regoli ċari għal l-użu xira tal-flus flejes pubbliċi għalhekk il-Parlament talab din id-direttiva lill kummissjoni fuq li il-bazi eh, sabiex ikun hemm l-implementazzjoni tas-suq intern. Issa dwar kumpaniji żgħar ta' daqs medju fir-rapport ta' Sinjura Rule naraw li nixtiequ nagħtu l possibilità lill awtoritajiet li jinvolvu l-SMEs fil-proċess ta' oti ta' tenders. Bira ħelt għajt ma' kollega minn Basel fl-Svizzera fejn qed tiġi mibnija klinik li tiswa 180 miljun euro imma ma kien hemm ebda tender li ħareċ minn Basel Dan huwa eżempju ċar, ħafna drabi nitkellmu dwar swieq miftuħin, dwar il-fatt li kull operatur għandu jkollu opportunità, imma mbagħad naraw li fir-realtà issu mhux qed jaħdem dan il-mod jew skont dawn ir-regoli. Dawn huma punti li rridu naraw se nagħmlu fuqhom, rridu nsibu soluzzjoni. Intom rib ta' realtà lokali. Rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex noħolqu suq miftuħ għall-SMEs biex ikunu wkoll huma jistgħu jagħmlu offerti transkonfinali u li dan l-offerti jiġu meqjusa kif jixrilhom. Grazzi. Grazzi, Sur Schwab. Sur Balkines mill-Litwanja. Tlet minuti. Grazzi, Sur President. smajna referenza għal Green Paper. Nittama li din miex il-Green Paper mill-ktib l-aħdar ta' lex mexxej Gaddafi. Nittama li il-dispozizjonijiet li qed eh, nitkellmu fuqhom illum se jsiru affarijiet konkreti għal ġid ta' ċittadini tagħna l-ewwel manna nagħmlu huwa li nedukaw nqajmi kuxjenza fost iċ-ċittadini tagħna. L-ewwel irridu nippruvaw nalmu l tfal tagħna biex ma jisirqux. U rrid ngħid lill-kollega Litwan tiegħi li nix nimxu skont il-kriterju tal-orħos prezz. Imma irridu nqisu wkoll kriterji oħrajn. Irridu naraw minuma dawk li qed jagħmlu l-offerti, dawk li qed joffru s-servizzi tagħhom, il-prodotti tagħhom. Naraw eh, il-kodba tal-kumpaniji tagħhom xi ħalsu lill-impjegati tagħhom biex ikonna lista ta' kriterji u l-ispettorati ta' xogħol f'dawn il-pajjiżi jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol, forsi nistgħu nużaw ukoll is-servizzi ta' supervizuri finanzjarji. Għanna forsi niprofaw noħol u database Ewropea fejn wieħed ikun jista' fittex u jsib u jikseb informazzjoni dwar il-kumpaniji Ewropej kollha biex eh, wieħed ikun jista' jsir jaf jekk dawn mhumiex affidabbli jew le. Ma nafx se naqbad ngħid jgħid il-kellim. Hemm bżonn illi nkunu nafu min huma dawn il-kumpaniji u liema fosthom jaħdmu kif suppost skont mod etiku. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Balkunes, Sur Bonacin mill-Parlament Taljan u mbagħad is-Sinjura Fajle għal-grupp tal-Essendi mill-Parlament Ewropew u mbagħad is-Sinjura Gomes mill-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb li eh, fuq is-suġġett tal-suq wahdini il-xiri pubbliku huwa wieħed mis-suġġetti l-iktar importanti. Naħseb illi fl-Ewropa bħalissa kulħadd jaħseb illi nistgħu noħorġu mill-kriżi, l-kriżi li dalodu s-sur trixe eh, tkellem fuqha bħala kriżi li saret waħda ta' natura strutturali u għalhekk titlob ħafna interventi fuq bosta livelli permezz tal ehm, nedija mill-ġdid tal-infrastruttura u ħolqien ta' opri pubbliċi. Din minnaħa waħda tidher ħaġa faċli imma mbagħad minnaħa l-oħra naraw li ħaġa iktar komplikata. Aħna qegħdin niflu il-Green Paper tal-Kommissjoni l-ewwel ġie eżaminat mill-Gvern u mbagħad għaddit fil-Kumitati tal komitatu s-Senat, aħna fis-Senat fil-, -Senat, fil komitat ta' fuq eh, l-opri pubbliċi għamminna eh, smieħ kena iktar seduti fuq dan is suġġett u naħseb dal-waqt inkunu nistaw noħorġu b'opinjoni u sensiela ta' proposti fuq dan il-Green Paper li nisu wieħed interessanti ħafna. U minnu li minn banda xiri pubbliku l-lum irrit isir skont uh, kriterji li huma favur l-ambjent, jiena naħseb li xiri pubbliku jrid isir skont eh, kriterji eh, ta' trasparenza, eh, l-ħeffa li bih isir il-xol u li naraw ma jkunx hemm effetti li joħolqu xkiel ovvjament minn min ikun irid juża mezzi korrotti biex jikseb il-kontratti u anki illi dawn il-tenders ma jaqgħux fl-idejn tal-kriminalità organizzata li sfortunatament bħalissa hija problema mhux biss Ewropea imma wkoll dinjija. Rridu wkoll noħolqu mekkaniżmi ta' appoġġ lill smes illi jixtiequ jieħdu sem f'dawn il- l-offerti li forsi mandomx il-mezzi għalla volja jishtiqu jihdu sem aħna fl-Italja fil-2008-2009 ħriġna kodiċi għal dawn il-kontratti li wassal għal bidla fil-suq, f'dan is-suq fil-pajjiż tagħna għalhekk kulħadd jaf bl-istrument tal-project financing kulħadd jaf li huwa diffiċli li xi pajjiż ikollu il-flus fil-kaxxa tiegħu biex jiffinanzja b'mod dirett xi xogħol pubbliku għalhekk hemm dan eh, eh, dawn il-flus li huma morbin propju għal dan il-ħsieb dan il-project financing ta' tielet ġenerazzjoni li jkun hemm il-possibilità li eh, kumpaniji privati kollhom wardu l-flus jikkontribwixxu għal dawn il-proġetti Umbat jiġbru l-flusom permezz tal-ġestjoni tagħhom din dan huwa mezz li nistgħu nużawh u li poġġi lill-pajjiżi tagħna biex issibu il rizorsi li waħedhom ma jkunux kapaċi jsibuhom. Grazzi. Sorry. Yes, well, thank you very much, Mr. Bornacin. And again, some very... Grazzi ħafna l-Sur Bornacin. Anki l-punt dwar l-importanza tal dan ix-xiri pubbliku. Is-Sinjura Weiler issa għall-SND jogħġbok. Ja, ich möchte auch den Kollegen danken, die bisher gesprochen haben von den nationalen Parlamenten. Grazie ħafna, nirringrazzja l-kollegi, il-deputati li tkellmu sissa, dan huwa bażi importanti ħafna li jina. U forsi għandi nsemmi xi ħaġa dwar situazzjoni ġenerali. Il-Kummissjoni f'Diċembru se toffri proposta l-direttiva għabbażi ta' rapport Uller li aħna votajna dwaru. Dana diġaġi stabilit imbagħad Diċembru se nkunu nistgħu wkoll inqisu l-proposta f'aktar dettall. Kif intqal kważi 17-18% tal-GDP huwa taħt xiri pubbliku. Fil-ġejjieni dana kollu se jikber ktar miljon os għaliex l-istati membri ovvjament għandhom programmi ta' investiment biex eh, jerġu jagħtu ħajja ġdida lill-ekonomija u dan wkoll ħajkun ukoll parti mill-proċess għal Għandi xi punti hawnhekk eh, eh, x'inressaq għal dak nxaqsam u koll għal dak li għalet il-Signora Roller, għan aktar id-dajat dwar kif nistaw u koll ninkorporaw aktar SMEs għonek. L-istati membri kolla jisu lil dawn bħala fattur ekonomiku importanti ħafna mhux il-multinazzjonali l-kbar iżda l-SMEs. Allura dan huwa dawn huma setturi importanti ħafna għax-xiri pubbliku. U dan jkun punt utli ħafna għalina proċedura li tista' tgħinna. Punt ieħor huwa l parteċipazzjoni fil-proġetti transkonfinali u kuntratti transkonfinali. Probabbilment dana se jinvolvi aktar eh, reġuni fil fruntieri iżda il-perċentwal ta' dawn il kuntratti u, u xiri pubbliku transkonfinali mhumiex biżżejjed għaliex ħafna drabi hemm problemi lingwistiċi eh, fejn ċertu reġuni ma jkunux jafu bċerta lingwa proġetti sostenibli mill-aspett ekoloġiku dan ukoll appunt li isnieħ għal ħafna żmien. U mbagħad hemm il-kriterji soċjali li bħalissa mhumiex preżenti bħalissa. Ovvjament, eh, suq tax-xogħol ukoll huwa frammentat, għandna xogħol temporanju, kundizzjonijiet ta' xogħol li mhumiex ġusti. Hawnhekk irdu nqisu l-istrateġija 2020 bil-mod oriġinali eh, li fissritu il-Kommissjoni Ewropea għal dak nxaqsam mill-allokazzjoni tal-kontratti rridu impenji fejn jitlu s-salarji biex nipruvaw inkatru eh, l-impigi fost in-nisa, persuni b'dizabilità. Eh, dawn huma valuri essenzjali tal-ILO kif ukoll proġetti ta' kummerċ. Naħseb dawn huma elementi li rridu jiġu meqjusa fuq il-livell qoli ħafna nafu li hemm biżejjed esperjenza politika biex aħna eh, naqdu din it-triq blaqwa mod. Iżda, irid ikollna xi tip ta' inċentiva mill-Kummissjoni għaliex din hija xi ħaġa li għamilna biex inkatru l-innovazzjoni fis-sostenibilità biex ikollna effiċenza fir risorsi jekk intom tistgħu tgħinu lilna eh, bil-gvernijiet tagħkom fuq livell lokali, dina se tkun xi ħaġa tajba ħafna leġislazzjoni. Grazzi Signora sinjura Weiler il-Sinjura Gromerx, umbat il-Sur Popper Giorgio, umbat il-Sur Kreutzmann mill-Parlament Ewropew. Sinjura Gromerx issa. Su kisjon, Madame Weiler. Si imbuġab il-Sinjura Weiler dwar l-applikazzjoni tal-PMEs? Répondre la chose. Irrit li l-lum il-diffikultà l-SMEs jakemmu ma komplessi dawn il-proċeduri ta' tenders u għalek hemm bżonn illi dawn l-SMEs ikunu forsi obbligati illi eh, li joqodu jitħlu f'ħafna komplessitajiet ta' dawn l-offerti illi jagħmlu sabiex il-pis amministrattiv ikun inqas issa dwar il-relazzjonijiet transkonfinali jiena eh, minn Mosel fuq il-frontierja bejn il-Lussemburgu u l-Ġermanja u diffikultà għal kumpanijiet dan ir-reġun hija l-lingwa għalhekk huwa l-SMEs ukoll għandhom diffikultà eh, biex jieħdu sem f'dawn il kuntratti u japplikaw għalihom minħabba il-lingwi il lingwi u nixtieq ukoll koll najċin il pożizzjoni Franċiża fuq il-loti ta' servizzi u għamnek nireferi għal ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizja Ewropea li jridu jisiru eh, skont it-trattat, ġifiri ugwaljanza u trasparenza l-emritu kunem trasparenza bizzejet li jiġifieri kunem li trasparenza li tippermetti kompetizzjoni effettiva li kulħadd li kull min ikun irid jieħu sem f'kuntratt u jgħamil l-offerta tiegħu jista' jagħmel dan. Jidir li li ma tantx huwa probabbli li regolamentazzjoni Ewropea se tiftaħ iktar ġestjoni ta' servizzi pubbliċi għal din il-kompetizzjoni il-lan tal-suq intern Eh, li wieħed jista' jikseb servizzi prezz eh, xira dejjem konkurrenza lejali hija xi ħaġa li diffiċilment tista' tinkiseb diġà hemm regoli speċifiċi Ewropej għal dan ir-rigward imma l-awtoritajiet li jagħtu l-kontratti u laqqas dawk li jagħmlu l-offerti m'għandhom xi monopoli partikolari fuq dawn is-servizzi dwar l-evoluzzjoni ta' suq intern dan ir-rapport jisħaq fuq propositati leġislattivi li għandhom xaqsmu mal-loti tas servizzi jista biss iwassal għal distorzjonijiet tas suq intern għalhekk jgħid li ebda distorzjoni ta' dan it-tip ma ġiet identifikata u għat leġislattiv li għandu xaqsam u ta' dawn is-servizzi huwa inutli sakemm ma jkunx hemm titjib jew jista' jwassal għal titjib tassu internu għal din ir-raġuni li l-Gvern Franċiż ħareġ b'inizjattiva leġislattiva tiegħu fuq loti ta' dawn is-servizzi li llum huma eh, jaqgħu taħt qafas komunitarju u wkoll taħt il-liġi eh, nazzjonali. Grazzi. Well, thank you very much indeed for your comments on services. Grazzi għal dawn il-kommenti tiegħek għaliex dawn jirreflettu wkoll il-rapport tas sinjura Ruller. U għallura ija u nasib torbot maħam dawn il-komment jaktar tar tal-ex edin nistennew tweġiba mill-Kummissjoni Ewropea dwar din kwistjoni wkoll. Tajib. Kellim li miss sur Papa Giorgio, umbat sur Kreuzman, umbat sur Mile. Sur Papa Giorgio, joġbog. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi l-aqwa mezz kif nevitaw E, nuqqas ta' trasparenza fix xiri pubbliku huwa illi b'mod sistematiku nippubblikaw sejħiet għal xiri pubbliku għall offerti u anki fejn jitlu e, loti ta' kuntratti. Jridu nużaw l-internet u l-istrumenti kollha elettroniċi li għandna d dispożizzjoni tagħna u għalhekk aħna nistgħu naraw illi konna xiri pubbliku kif suppost. Ir-rapporteurs qegħdin jgħidulna illi e, neħtieġu regoli speċifiċi. Ħafna drabi però insibu li l-problema hija fid-dettalji involuti, speċjalment fejn jitlu e, loti ta' kontratti. Meta wieħed jagħmel din loti mbagħad, naraw illi forsi l-affarijiet mhux qed jaħdmu kif suppost anki jekk nużaw proċedura elettronika f'mument tal-konsinna, kontrolli tal-kwalità, eccetera, l-affarijiet ma jsirux b'mod perfett. Hemm bżonn li ntejbu regoli hawnhekk ukoll. Xi kummenti dwar minn perspettiva tal-SMEs, vera l-SMEs mhux dejjem għandhom aċċess għal dan il-suq ħafna drabi għaliex il-volum ta' dan is-suq huwa enormi u huma tenders li huma ta' livello li ħafna li otomatikament jeskludu lill-SMEs. SMEs jistaw forsi jitolbu eh, għajnuna u għaveru veru li dan joħloq problemi għall-SMEs. U hawnhekk forsi nistaw naħsbu li noħol u proċeduri differenti, tendez differenti li ikunu adattati iktar l-SMEs u nistaw mbagħad eh, naqsmuhom skont il-setturi. Setturi li jaqgħu f'taħtom dawn il-prodotti, kif nistaw nifaċilitaw l-affarijiet il-ħajja tal-SMEs jekk ikun hemm eh, talba l-offerti għal sbtar jam jiġifieri jkun kuntratt enormi u l-SMEs mingħajr l-appoġġ tal-banek ma jistgħux jikkompetu ma' kumpaniji kbar. Fil-waqt li kieku kien hemm proċeduri oħrajn, eh, offerti, talbi tal-offerti oħrajn maħsubin propju għall-SMEs, maqsumin skont is-settur, dan jista' jagħmel l-affarijiet iktar faċli għall-SMEs. il-koll kemm aħna li għanna xiftit eh, esperjenza ta' dak li ta' mod kif jaħdmu l-kumpaniji se jista' jkun li għandhom idejat oħrajn x'jaqsmu magħna biex eh, nissemplifikaw il-ħajja tal-SMEs u biex ma nibqgħux f'dan il-limbu bżon li l-SMEs jirnexxilhom milli jidħlu f'dan is-suq mingħajr id-diffikultajiet li qed jiffaċċaw illum. Grazzi. Uh, well, thank you very much. Grazzi ħafna. Naħseb hemm ħafna qbil miegħek dwar l-element tal-SMEs. Jiena ċert illi Sinjura Ruler se semmi dan għaliex dan ma punti msemmi fir-rapport tagħha wkoll. Is-Sur Kreutzmann issa mill-grupp ALDE tal-Parlament Ewropew għandu tliet minuti. Is-Sur Mile, is-Sur Vestlund, u mbagħad is-Sinjura Korazza Bilt mill-Parlament Ewropew. Sir Kreisman, s-sekjoġbok, 3 minuti. Grazzi ħafna, President. Signori, jiena xtaqt nirringrazzja li presidenza Pollakka mill-ġdid għaliex qegħdin nitkellmu dwar l-importanza tas suq waħdini għad kabbir tal-Ewropa. Grazzi tal-li għaraftu dan il-punt u grazzi għal l-azzjoni li qegħdin tieħdu f'dan il-qasam. Ix-xiri pubbliku huwa aspett wieħed li nużaw il-potenzjal sħiħ tas-suq waħdini u għalhekk din il-ħaġa saret priorità għalina. Fil-kontribuzzjoni tiegħi jiena xtaqt nifoka fuq tliet elementi: simplifikazzjoni, proċedura aktar flessibbli, kriterji politiċi għal xiri pubbliku u mbagħad aċċess għall SMEs meta niġu għall offerti pubbliċi. Ir-rapport ta' Sinjura Ruler edha issejjaħ għal aktar simplifikazzjoni ta' dispożizzjonijiet mod partikolari qed titkellem dwar eh, l-estensjoni tal-mandat ta' negozjati. Jiena kemm darba qed li m'għandi xejn kontra din il-ħaġa ġifieri simplifikazzjoni tar-regoli iżda. Jiena xtaqt inżid hawnhekk illi dina miex proċedura minna problemi. Eh, wieħed jista' jasal għal situazzjoni ta' problemi ta' korruzzjoni. Ir-regoli li għandna palissa huma ġodda e, imur lura l-2007-2008 u lura ċertu regoli jeħtieġu iż-żmien. Kiku il-Kummissjoni tkun qed tisħaq għal mandat ta' negozjati aktar wiesa, allura dana jista' jwasal għal elementi oħra u kol pa' trasparenza per eżempju fejn memx lok għad diskriminazzjoni. Umbat u koll il-rizultat irrit jiġi mħabbar u koll biex daw kolla illi ma jirbħux e, e, l-offerta u koll ikun jista' jwaslu il-mistoqsijiet tagħhom. Fil-Ġermanja per eżempju wieħed jista' jissottometti l-applikazzjoni tiegħu u mbagħad jekk ikollok problema inti tista' twassal il ment tiegħek. E, din hija possibilità wkoll li għandna nqisu. Meta niġu għal qasam ta' implementazzjoni ta' xiri pubbliku, jina nkun kontra li dina tkun kontra trasparenza b'mod partikolari qed nirreferi għal limiti ta' thresholds li għanna l-Unjoni Ewropea kollha kemm sur xwab għamel kontribuzzjoni aktar il qudiem u tkellem dwar eżempju fejn dawn il-limiti m'għandhomx jolew iżda kemm il-darba naraw illi ma jkonniex biżejjed offerti minn elementi minn barra biex ngħidu hekk u jkun ħafna offerti mill-aspett domestiku. U allura jrid konna xi evalwazzjonijiet dwar dan il-punt qabel ma nagħmlu eh, xi ħaġa dwar dawn il-limiti minimi. U dan jkun skont l-obligi tal-Unjoni Ewropea fejn jirtlu regoli li għandna għax-xiri pubbliku. ieħor, kriterji soċjali. M'għandix problemi hawnhekk qed tkellmu dwar kriterji ambjentali, soċjali, tajjeb, iżda dawna kolla jirrisiru kif suppost nisħu dan il-punt għaliex ir-rapport tas-Sinjura Ruler isemmi l-applikazzjoni ta' kriterji kif aħna nistgħu nqisu l-għażla ta' eh, offerti biex aħna naslu dak l-iktar prezz baxx. Naseb li dan għandu jkun l-element importanti fejn jitlu prodotti rridu nqisu s-sostenibilità sa fejn dawn l-offerti differenti jkollhom impatti differenti fuq is-sostenibilità. U naħseb li hemm numru ta' eh, kriterji li rridu nżommu f'moħħna f'dawn l eżerċizzji Sinjur, naf li aħna għanna l-ħin kontrina ħafna propostiet jitresqu, tkellimna ħafna dwar il smes irdu nizguraw li dawn jiġu aktar involuti f'dawn l-eżerċizzji ta' xi Republiku, dan huwa tajjeb iżda eh, di mhix ħaġa faċli. Narafa din il-ħaġa, kollega tiegħi aktar kmini tkellem dwar dawn il-problemi partikolari. Veru li kumpaniji kbar għandhom vantaġġ għal grazzi. Ah, grazzi ħafna eh, li narvoli Kreitzman, issa sur Mila mill-Parlament Ungeriż. Kassanam sejpa neħanikur. Grazzi ħafna, grazzi tassew, President. Ixi Republiku, eh, kustjoni sensittiva dina kif ukoll qas importanti ħafna li din il illum. Mill-problemi ta' korruzzjoni, ta' ser, hemm ħafna ukoll element ta' suspett dwar dan l-eżerċizzju kollok kemm hu u dan huwa riżultat ta' esperjenzi prattiċi, mbagħad għandna wkoll tilwim fejn jitlu wkoll dawn l-eżerċizzi ta' xiri eh, pubbliku. Qegħdin nitkellmu wara kollox dwar flus ġejjin mit-taxxi. Jekk aħna nitilfu l-fiduċja, allura hemmhekk għandna problema eh, f'termini ta' politika, f'terminu ta' politiċi. U għalhekk bħala stati membri irti jkollna leġiżlazzjoni adattata u għandna bżonn lajnuna biex nagħmlu dan. Irridu leġislazzjoni uniformi u għalhekk il-Green Paper nasab illi se tagħtina ħafna ehm, linji gwida. Xi eżempji kif nistgħu niġildu korruzzjoni pereżempju, kif nistgħu nkunu aktar effettivi f'dan il-qasam. Hemm qasam wieħed li naħseb li huwa importanti. Naħseb ħafna stati membri kellhom din l-esperjenza l-offerti ta' xogħol pubbliku meta eh, dawn jiġu prezentati, kunu pubblikati, dawn irid ikunu trasparenti u dawk li joffru l-offerti tagħhom irid ikollhom records eh, mhux imtabnin, jiġifieri nafu li jkun hemm eh, offerti li jkunu attrenti ħafna, jissuġġerixxu u jagħtu ħafna kontenut, iżda mbagħad ma nkunux nafu minn hemm wara din l-offerta, ma nkunu nafu xejn dwarhom dawn u allura din hija xaġa li nindirizzaw jekk biex ma jkonniex problemi ta' ser aktar il-qoddim. Irdu kunu nafu eżattament minn huma dawn il-persuni tjamlu l-offerti. Imbagħad l-SMEs. L-SMEs ħafna drabi huma eh, subcontractors eh, jipprovdu dawn is-servizzi u xejn aktar sfortunatament. Aħna nemnu li jkun importanti għalina lura illi ikonna trasparenza fuq dan il-punt ukoll, il konna informazzjoni pubblika. Per eżempju, jekk xi ħadd jagħmel offerta huma jridu jagħtu informazzjoni, jgħidu eh, ma' min eżattament jixtiequ jaħdmu. Għaliex ħafna drabi meta għandek proġetti kbar ta' investiment l-SMEs ma jkollhom suċċess għax ma jkollhomx l-investiment, ma jkollhomx il-kuntratt u mbagħad fl-istess waqt ikunu l-vittmi ta' ser. U allura irridu informazzjoni pubblika, irridu trasparenza għaliex bekk is-sitwazzjoni tkun aħjar għal SMEs. Punt ieħor li xtaqt insemmi jekk tippermettuli is-sussidjarità ir-responsabilità tal-Istati membri. Jiena naħseb li nistamorru lil minnek il-partit tiegħi huwa wieħed ekoloġiku għandna proposta mozzjoni d-dim il-Parlament Ungeriż eh, mozzjoni dwar dan il-punt. Qabel ma eh, l-offerta tiġi publi tiġi prezentata, irridu nqisu l komunità lokali. Eżempju, belt żgħir, għandna proġett ta' kostruzzjoni, hemmhekk irridu nisimgħu s-soċjetà ċivili, il-professjonisti, l-assoċjazzjonijiet professjonisti, nitolbu il-fema tagħhom qabel ma nippubblikaw din il-proċedura ta' tender. Jekk ma nagħmlux hekk allura sens il-fiduċja, grazzi. Grazzi ħafna għal ħafna suġġerimenti prattiċi li smajna għabbażi tal-esperjenza tiegħek tal-proċess. Is-Sur Veslund mill-Parlament Svediż Sinjura Corazza Bilt mill-Parlament Ewropew. Is-Sur Veslund, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. L-SMEs jidirli eh, li laqwa suġġeriment nistgħu nagħtu l dan il-kumitat huwa illi naqsu l-burokrazija. Meta aħna niltaqgħu mal-SMEs bħala Parlament Svediż, ħafna drabi jgħidulna maħniex involuti ma ninvolvux ruħna għaliex kollox huwa komplikat, kollox diffiċli, tikollok avukati tik il-pariri biex inti tipparteċipa f'dawn l-eżerċizzji tant komplessi u allura irdu kollna affarijiet sempliċi biex bekk niffaċilitaw is-sitwazzjoni. Kummenti ieħor minn ħatijaj? Il-fatt li qed nissuġġerixxu illi Eh, naqsmu eh, l-offerti pubbliċi ehm, f'partijiet iżgħar. Naħseb dina tkun idea tajba, frammentazzjoni biex ngħidu hekk. Jiena ma xtaqx nitkellem biex nbieġa bħal dan il-punt, iżda xtaqt ngħid u eh, nenfasizza dak illi kollega tiegħi qal qabel irridu wkoll nofru aktar ħarsin, ħarsin ambjentali meta jkollna eżerċizzju ta' xi Repubbliku Jiġifieri konna kriterji b'saħħithom, ma tistax minnaħa iva rridu ħarsin eh, ħarsin ta' leġislazzjoni, ħarsin ambjentali, iżda mbagħad meta nġu għal proċeduri ta' xiri pubbliċi, mbagħad hemmhekk ma nintlux dawn id-dettalji, allura naħseb dawn huma kriterji għandna nistennew. Punt ieħor li xtaqt insemmi fil-kuntest ta' xiri pubbliku. Tal-boħra, fejn titħol il-kura soċjali responsabilità soċjali biex ngħidu hekk. Hija xaġa importanti għalina anki għal eh, partijiet oħra fl-Ewropa. Għanna nitolbu għal dana kollu e, f'temijiet kollettivi u modelli oħra li għal jista' jkun hemm fl-Ewropa għaliex ma rridux naslu sitwazzjoni fejn ikonna proċedura e, pubblika li jgħin grupp partikolari biss fis-soċjetà, dan jista' jwassal imbagħad għal social dumping jew elementi negativi oħra, dan jfisser illi se naslu għal situazzjoni negattiva. Irridu nużaw ir rizorsi tagħna blaqwa mezz. Din tkun xaġa utli għall-Ewropa. Meta għanna eżerċizzju ta' xiri pubbliku allura, irridu nkunu ċari dwar x'nixtiequ, x'nistennew, x'inhu mat-talbiet, x'inhu mat-tiġijiet. L-aspetti soċjali, ambjentali, benessi tal-annimali, jekk aħna ngħidu dan b'mod miftuħ, allura il-proċess kollu kemm hu ikun miftuħ wara kollox. Grazzi President. Grazzi ħafna. Wasanna fl-aħħar ta' dibattitu, allura nikkonferma l-aħħar kelima li għanna fuq il-lista fil-żmien li il-ħin li għanna, Sinjor Korazza Bilt, Is-Sur Kuxdax. Il-President jinterrompi il-kellima li għaddi ma tajtekx il-kelma qed nagħti il-lista tal-kellima qabel xejn. Mela. Mela, se nagħti il-lista tal-kellima. Jina laqt il-lista tal-kellima fil-fat jgħid il-President għaliex irridu nispiċaw sa' nofsi għallum, għallura s-sur Kuxdax, s-sur Sangali, s-signora Gebhardt, unbat s-signora Tuller. Mela dawn huma il-persuni fuq il-lista tagħna, s sinjor Ruler ovvjament se tagħmel il-konklużjoni bħala rapporter. Issa, Sinjora Korazza Bilt, nerġa' nadilek il-kelma. Grazzi Malcolm. Nasib mandux ikun, di mandux ikun dibattitu svediż, iżda jiena kont ispirata mill-kollega tiegħi Olaf Johansson għaliex huwa importanti niċċaraw illi aħna maħniex qegħdin nirreprezentaw għanek nazzjonaliżmu sħiħ, ma nistax nagħtu tort l-Unjoni Ewropea jek speċi u stat membru ieħor jixtiequ jagħmlu aktar leġislazzjoni regoli fejn esempio, jitlu oqsma bħal benesseri tal-annimali. Allura, Iva, għana nitalmu minn kwalunkwa pajjiż ieħor jekk huma jisegwu l-istess regoli u kriterji li aħna qed naqblu dwarhom. Allora dan huwa punt importanti ħafna, punt li għandna niċċaraw, punt importanti għad-debatti nazzjonali. Speċjalment meta nitkellmu dwar ix-xiri pubbliku eh, fil-qasam tal-ikel li ħafna drabi dan dibattitu jsir wieħed emottiv ħafna. Jiena naqbel ħafna li m'għandniex imorru għal eh, l-orħos prezz, iżda dejjem għandna morru għal valur għal flus li se ninvestu, iżda rridu naraw x'inhu dan il-valur, għadna ma fissirniex eżattament x'inhu dan il-valur nixtiequ. għanna il-kriterju mbagħad tal-aspetti eh, ambjentali favor l-ambjent. Mbagħad għandna il trasport trasport mhux l-ikbar problema għal eh, l-ambjent, iżda wara kollox irdu nibbażaw kollox fuq ir-riċerka, fuq l-arfin u mhux fuq l-emozzjonijiet tagħna. Jiena ressaqt emenda u jiena kuntenta li rapporter Ruler eh, iset eh, din il-bidla tiegħi għabbażi ta' din l-attenzjoni fuq ix-xiri pubbliku fil-qasam tal-ikel. Preżament ikel għall-iskejjel, Eh, u anke għall-istarijiet. Hemmhekk neħtieġu eh, dak illi s-soċjal-demokratiċi qegħdin ukoll isemmu nissimplifikaw ir-regoli, nagħtu flessibilità u il-kumpaniji pas l-SMEs jaraw illi kollhom aċċess għal għassu. Ma nasibx li għanna jkonna regoli differenti, iżda jkonna opportunitajiet indaqs u aċċess għal dan is-suq. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Corazza Bilt. Uh, Grazzi l-Signora Corazza Bilt, issa s-Sur Kuġdax mill-Austria, kjoġbok. Grazzi ħafna il-kriterji ta' valutazzjoni jew l-orħos offerta dawn huma eh, kwistjonijiet li imorru lura sa mill-bidu tal-fenomenu tal-, -fenomenu tal xiri pubbliku. Kif inti tista' tagħmel evalwazzjoni bejn l-orħos prezz u l-offerta li l-iktar għandu valur? Jiġifieri irdun nqisu aktar is-sostenibilità jew il-ħarsien lejn l-ambjent. Dawn huma punti li semmew diġà. Meta niġu għal valutazzjoni involuta, ovvjament irridu nqisu dawn il-kriterji kollha għaliex inkella ma nqisux l-aspett ta' Eh, offerta adattata, adegwata U għallura tkun xi ħaġa tajba illi eh, ndaħlu dawn il-kriterji ambjentali dana kemm ħajorbot ma' kas legali fejn imbagħad persuna tajt illi il-proċess kollu ma kienx ġust. U allura irti konna ċertezza ġuridika inkella eh, ma jkonniex ħarsin legali. Iżda jista' jkun li persuna tajt li kien hemm xi ħaġa li saret mhux suppost u l-proċedura tieqaf ħesrem. Dawn l-elementi kollha l jridu qisu. Tkellimna dwar eh, possibilità li kollox isir aktar flessibbli. Iżda mhux dejjem dana eh, se jkun qed jibbilanċa s simplifikazzjoni. U bekk se nkunu flessibbli meta edin naraw kontrat li huwa maqsum f'diversi partijiet eh, biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar naraw li kollox jista' jsir u jista' jsir b'mod oġġettiv, e dawn il-problemi kollha jdu jitqisu. Il-kollega mill-Iżvezja semma l-SMEs dawn ukoll huma imħasba li mhumiex involuti, jħossu li sa mill-bidu nedaw m'għandhomx ċans jiġu involuti li hemm wis burokrazija u l-burokrazija mhix ħaġa li tgħin l-SMEs u għalhekk irdu nagħmlu xi ħaġa biex aħna ngħinuhom jipparteċipaw fis-sejħiet għall-offerti u fl-Awstrija fil-passat kien hemm eh, tnediet entità li tieħu ħsieb dawn l-offerti, dawn l-eżerċizzi ta' xiriq pubbliċi biex bekk kollox isir eh, l aktar mod effettiv mill-aspet finanzjarju. Għalix wara kollox qed nitkellmu dwar eh, finanzjament eh, pubbliku. Ma naħsbux li dan il-proċess b'xi mod jiddiskrimina kontra l-SMEs, ovvjament kien hemm reazzjoni għal din il-proċedura. U għanna proċedura wkoll illi tagħti aktar tarif lill-SMEs fl-Awstrija l-SMEs eh, eh, huma jagħmlu parti minn 70% tal-impjiegi f'pajjiżna u allura huma jridu jipparteċipaw, jridu jinsew dawn il-biżat tagħhom biex bekk jifmu kif jaħdmu dawn il-proċeduri. Grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Kustas. Uh, and then I'll... Senator Sengali eh, mill-Delegazzjoni Italjana. Grazzi President, grazzi wkoll għal dan il xogħol li saħ. ma l imraġ taqt nikkonċentra fuq it-tema tal-SMEs kif ħafna kollegi diġa semmew. Jiena nixtieq insemmi xi punti konkreti fuq dan is-suġġett. L-SMEs għandhom diffikultajiet biex ikollhom aċċess f'pajjiżi, iżda anke f'pajjiżi oħra għal dawn l-eżerċizzi ta' xogħol pubbliku li huma dawn huma problemi finanzjari u allura irrid ikun hemm għalihom eh, strumenti ta' appoġġ biex bekk jagħmlu tajjeb għall-użu ta' kapitali ta' riskju għall SMEs fil-partiċipazzjoni ta' xiri pubbliku modalitajiet ta' garanziji minnaħa tal-istat. Hemm problema konsistenti hawnhekk fejn jitlu l-ħlasijiet eh, ta' xiri pubbliku fejn jitlu l-SMEs li huma differenti meta nqisu l-pajjiżi kollha. Hawnna f'pajjiżna għandna xi dewmien fil-ħlasijiet tagħna u din hija problema rridu nsibu soluzzjoni għaliha b'aktar b'awtorità fil-stati membri differenti u anke minn l-aspett tal-Unjoni Ewropea. Irridu wkoll nagħtu wkoll għajnuna għal dawn l-SMEs, il-konsorzi, il konsorzi biex bekk naraw li l-SMEs jitlu f'dimensjonijiet ikbar u jkun hemm ukoll kwoti ta' xiri pubbliku bħal minn fl-Istati Uniti, kwoti allokati għall smes fi setturi differenti, foqsma differenti, biex bekk ikunu proporzjonali għal GDP u allura Rridu naraw ukoll li konna simplifikazzjonijiet fir-regoli għall aċċess għat tenders meta nqisu wkoll illi dan irid jiġi regolat biex ikun hemm kompetitività eh, ġusta, speċjalment fejn niġu għall għażliet brabta mar-regoli fejn eh, rridu nwaqfu l-parċipazzjoni ta' kriminalità organizzata jew fejn naraw li hemm proċessi li mhumiex trasparenti biżejjed. Mbagħad fis-settur tal-kostruzzjoni eh, naraw illi għanna kumpaniji illi dejjem jirpu l-offerti u ma entitajiet ta', ta, ta proġetti fejn dawn ikollhom ċertu vantaġġi u mbagħad l-offerta ma tiġix kontrollata, osservata kif suppost u mbagħad dana jagħmel ovvjament jwassal għal piżijiet fuq is-suq U allura SMEs li jistaw jipparteċipaw bajnuna f'offerti ikbar ifisser li jista' jkollna soluzzjoni fejn il-kumpaniji tassew ikunu jistaw jihdu parti minn dawn it-tip ta' xiri pubbliku. Grazzi. And now the final two speakers from the European Parliament. L-aħħar żewġ kelliema tal-Parlament Ewropew. Signor Gaffert, grazzi Nixtieq eh, naddi komment preliminarju qabel ma nibda reċentement aħna fassalna xi leġislazzjoni dwar perjodu ta' pagament eh, dunajna li kellu jisir xi ħaġa aħna minna l-partit tagħha l-istati membri għandhom jimplementaw dak kien tiegħek diġà qiegħed fis inħoss li għad kwistjoni importanti forsi Is-Sinjura tista' titkellem iktar dwar dan kienet rapporter forsi tista' tikom iktar informazzjoni jekk joġobkom saqsu li għax tafu tad-dossier ħafna ħjar minni. Sur President jiena saqsejt biex nitkellem biex nitkellem dwar il-kwistjoni pjuttost differenti ma rridx nidħol f'dan il-kamp eh, speċjali xtaqt nitkellem dwar x'inhu il-valur tal-flus daw l-offerti li huma l-iktar offerti binqas flus. Fl-2004 fil-leġizzazzjoni tagħna dak iż-żmien tkellimna dwar l-offerta l-iktar vantaġġuża ma tkellimniex dwar l-offerta l-iktar l Għaliex ridna naċċerta u li meta qed titkellmu dwar il-flus tal-kontribwent iridu nużaw dak il-flus. Flus aħjar qed nitkellmu mod aħjar li titkellmu biss mhux biss dwar il-prodotti l-iktar irħas qed nitkellmu iktar dwar il-kwalità, il-kwalità tal-prodott. U punti ieħor kien li hemm bżonn naħsbu naħsbu fil-ħaddiema tagħna li l-ħaddiema tagħna jitħallsu sew jitħallsu tajjeb li l-flus tal-tamini taħla setta xieqt jintużaw mod xira. Jekk hawn xi ħadd li qed jiġi impjegat f'standards baxxi ifittex illi dan jaf ikun eh, ħajkun hemm iktar bżonn ta' assistenza soċjali mħassam il-kontribwent pensjonijiet ukoll hekk dawn kollox jorbot ma' xulxin irridu nagħmlu l-aħjar offerta meta nitkellmu dwar l-aħjar offerta irridu nħarsu li l-en mill-ponda ta' mniħirna fuq żmien fuq skala ta' żmien medja u iktar fit-tul. Il-kriterji li aħna tkellimna dwar huma kollha dwar importantum ta' importanza, hemm bżonn li jkollna xi ħaġa sostenibbli li nkunu nistgħu nużaw il-flus tal-kontribwent bi kwalità ninħarsu lejn aspetti bħal ħalasijiet pagamenti anka meta nitkellmu dwar subcontracting naċċertaw illi ma jintilfux il-kriterji meta nitkellmu dwar subcontractors. Grazzi ħafna. Dawk il-kwistjonijiet li huma kwistjonijiet importanti dan ix-xogħol li qed isir minn dan il-kumitat l-aħħar kellem qabel ma nitlob ir-rapporter biex tagħti taqsira s-Sinjura Rosi Grazzi ħafna. Sur President, grazzi għal dan il-rapport. Se nitkellem bil-Pollak. Għajder jile par ħafna kellim għallum għal-bira għamlu referenza għal forum ġewwa Krakovja li nħoss li kien ta' inspirazzjoni għalina ħana fi xoltana u importanti għalina li naraw kif nistaw inkomplu dawn id-diskussjonijiet flimkien mal professjonisti li qed jirrappreżentaw is-setturi differenti ma ħadsem fil-grupp ta' ħedma li nina li xina ħadsem fil-grupp ta' ħidma tal-Prokura Pubblika ma dana kollu nixtieq ngħaddi żewġ kommenti il-kriterju dwar l-irħas prezz inħoss li qed nagħmlu ċertu żvilupp dwar dan kollha għandna l-esperjenzi tagħna u meta nitkellmu dwar il-Prokura Pubblika għandna l-esperjenzi tagħna wkoll kif tafu Polonja qed nibnu ħafna toroq u l-kriterju tal-irħas prezz problema problema konsiderevoli illi ħafna drabi nitilfu mill-kualità. Iżda ma nafx jekk semmejtux il-problema il tal-konċessjonijiet jekk jekk qegħdin nitkellmu biżejjed dwar konċessjonijiet. Kellimna dwar il- trasparenza iżda ħafna drabi dan ixekkel il-kunċett ta' trasparenza l-Kommissjoni għandha tipproduċi valutazzjonijiet tal-impatt u jekk dawn il-konċessjonijiet huma inklużi fid-diskussjonijiet jekk hemm xi skadenza jew jekk m'hemm skadenza jekk dan ħajibqax sejjer għal ħafna ħafna żmien forsi b'ħafna setturi ser naraw eh, kif naraw f'ħafna pajjiżi il-proċedura li mmorru l lin mill-prokura pubblika u mmorru għal proċedura ta' konċessjonijiet. Nħossi li għanna nġildu kontra l-protezzjonizmu li ġdani xekkel l-suq wahdini iżda wkoll il-konċessjonijiet jafu jisaxħu dan il-konċett ta' protezzjonizmu. Naħseb li dal-kun dal-problema ma' jiex bizzejiet. Grazzi ħafna. U falissa eh, inti kellek l-axħar kelma mill-membri tagħna issa ħanat il-kelma lil ħajdilu għal tliet minuti biex tagħti it-taqsira tad-dibattitu sissa u forsi ċertu indikazzjonijiet għal eh, l-istadji li ġejnu għal parlamenti u kif ukoll it-triq lejn il leġislazzjoni għaf ikun ta' ċertu għajnuna biex ittina ċertu tabella ta' żmien u jkun idea aktar ċara. Sinjura Rule. Se prova nitkellem fil-qosor xtaqt nirringrazzja lil dawk kollha li taw il-kontributi ta' Il-rapport jesir iġi votat eh, fil-plenarja ta' ottubru qed nistennew il-proposti tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni qalet li se tkun Diċembru għal reviżjoni kollha tal pakkett tal-Prokura Pubblika. Ekun hemm tliet partijiet il-reviżjoni tad-direttiva proposta għal eh, konċessjonijiet tas servizzi se nitkellem dwar dan ukoll kif ukoll proposta dwar il-reċiproċità. Kif ukoll offerti, offerti mhux ġusti jew offerti li jkunu baxxi wisq eh, il-mistoqsijiet. Il-konċessjonijiet inti forsi taf il-Parlament għandu pożizzjoni kritika dwar dan għaliex sejna illi l-ewwel sentenza mill-qorti waslet għal ċertu ċertezza legali hemm prattiki differenti fl-istati membri huwa diffiċli illi naqdu l il proċess ta' leġiżlazzjoni f'dan il-każ. Il-Kummissjoni ma irnexxilix tipprova li kien hemm ċertu distorsjonijiet fis-suq eh, u l-Kommissjoni ser tagħmel proposta leġislattiva ħan l-eżitu ta' dan u naraw jekk dawn jikkonformawx mal-kunċett tal-konċessjonijiet li għandhom dera differenti mill-prokura pubblika. U jekk inti għandek relazzjonijiet twal fuq bażati fuq trattati hemm bżonn ta' ċertu fiduċja reċiproka fil-ftehim. Fil-rigward tal-prokura pubblika sostenibilta u l-affarijiet soċjali dan huwa possibbli iżda jiena ma nagħtix pariri li dan jiġi pisseħ minħabba ċertu kunċetti ta' sussidjarjetà hemm ħafna nuqqas ta' ċarezza il-kollega Svediża wkoll Svediġi kol semmaw il-benesseri tal-annimali ħafna dan għandu x'jaqsam ma' l-produzzjoni tal-laħam iktar mill-laħam innifsu ġviri hemm bżonn li nagħtu ħarsa lejn il-metodi tal-produzzjoni jiridu jkun ċertu kontroll fuq dan meta nagħmlu sejħa għall-appalti għal dan mhux biss lejn l-aħħar tal-proċess meta wieħed jagħmel ċertu monitoraġġ ta' kif jingħata l kuntratt iridu nagħtu ħarsa lejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mill-bidunet. L-istess nitkellem dwar il-tfal fix-xogħol u l-forced labor. Jiġifieri hemmhekk anke f'dan il-każ ukoll hemm bżonn li dan il-proċess jidħol iktar fi stadju bikri tal-proċess innifsu dwar l-SMEs eh, huma importanti ħafna fil-prokura pubblika għandhom bżonn ta' iktar informazzjoni, iktar appoġġ u kif ukoll l-istrumenti speċifiċi li forsi jiswaw inqas il-produzzjoni tal dokumenti għall-SMEs, it-tarif lill smes biex dawn ikunu jistaw jifmu il-proċess tal-oti tal-appalti, il-korruzzjoni. Kien hemm ċertu proposti validi ħafna trasparenza importanti dejjem u trasparenza fil-subcontracting u kollu importanti u koll. Għawek u koll hemm bżonn neskludu ċertu affarijiet iżda hemm ftit skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri meta nitkellmu dwar korruzzjoni. Iridu naħdmu fuq għadi, grazzi. Grazzi ħafna. Il-rapporter u għax-xogħol tiegħek nispera li se iżom kuntatt ma' issa seners u lejn l-aħħar sezzjoni ta' eluq nafu li wasal il-ħin għalli kellu kol ġibiri forsi kull waħda wieħed waħda minnu se jagħti ċertu taqsirijiet żgħar wieħed wara liħor ħanat il-kelma lil viċi President u li nixtieq ngħid huwa li nixtieq ngħid kien bi pjaċir kbir li ħedmiet flimkien magħhom maż-żewġ viċi Presidenti tiegħi kollaborazzjoni tagħna mal-Gvern eh, Polla kif inti smajtu l-bira mill-Sur Kollerich inħossu illi dwar is-suq uniku il-presidenza Pollakka ħadet interess fix-xogħol tagħna kien ta' inkoraġġiment tal-jiena nħoss li intom bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali wkoll u kien tajjeb ħafna illi kellna dak il-forum ġewwa Krakow il-weekend li għadda illi wassal għal dan id-dibattitu li kellna magħkom li kien vera, verament tajjeb dwar dak il-forum, apparti d-dibattiti kollha kien hemm ukoll avveniment pubbliku fil-pjazza ta' Krakow fej ħafna interess mit-ċittadini kien nartaħat wara nofsinhar illi rridu jattendu biex jinformaw riuhom dwar x'inhu dan is-suq waħdini. U waħda mill-lan, wieħed mill-lanijiet tagħna bħala komitat kien illi is-suq waħdini ikollu leħen leħen għal konsumatura ċittadini din din hija memuża malat tal-suq waħdini kif ukoll għall 20 eh, mistoqsijiet li kellhom mistoqsijiet ewlenin li kellhom iċ-ċittadini dwar dan. Il-fatt li dan huwa kollu din hija xi ħaġa illi nixtiequ illi l-Parlamenti Nazzjonali li jieħdu sehem aħna nħossu illi hemm ħafna opportunitajiet li għadna mhux qed jiġu sfruttati għal persuni li jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fis-suq waħdini jiġġeneraw attivitajiet ekonomika, ix-xogħol, innovazzjoni iżda biex jindirizzaw it-tħassib tal-ċittadini partikolarment fil-shopping trasconfinali fejn ma jkunux jafu minn fejn jistgħu jġibu għarfien jindirizzaw ċertu problemi fil-fornament tal-merkanzija u servizzi informazzjoni ċara trasparenti, ġenerazzjoni ta' opportunitajiet fil-ekonomija digitali, mod partikolari li l-internet u l-aċċess għas servizzi digitali li jkunu f'konformità ma' l-objettivi tas suq waħdini. L-ċittadini tajnijom aċċess għal dan il-mezz biex huma jkunu jistgħu jaċċessjaw jkollhom aċċess għal servizzi iżda fil-prattika huma qed iħossu li qegħdin jaqgħu lura f'dan. Nħossi li din hija diskrepanza fil-perċezzjoni u l-kredibilità tal-suq waħdini u nħoss li għanna ċertu akkaniment li natu ħarsa lejn il-mezzi tal-suq waħdini fejn il-Prokura Pubblika u rikonoxximent tal-kwalifika huma huma minn ta' qudiem f'dan dawk iż-żewġ dibattiti intom tajtu l-ideat tagħkom u inħoss li intom tkom l-impressjoni li aħna ħanieħdu passi radikali dwar dan nixtieq ngħid li bibna kollha mill-pajjiżi mill-parlamenti nazzjonali dan il-kumitat qed jagħmel l-armu tiegħu li jagħmel ix-xogħol politiku tiegħu qabel ma nirċivu din il-proposta leġislativa mill-Kummissjoni. Aħna rridu nikkontribwixxu lejn it-tfassil tal-eżitu finali u mhux biss daw ċertu proposti li qabel ma kellna ebda responsabilità għalihom. Dan il-Parlament irid jagħmel iktar il-kollegi tiegħi il-gruppi politiċi kollha li qegħdin hawn preżenti llum aċċettaw li jaħdmu flimkien flimkien miegħi biex aħna nkunu nistgħu nġibu dan kollu fis-seħ. Il-Kummissjoni wkoll taw respons pożittiv kif ukoll l-Istati membri nixtiequ ninvolvukom f'dan l-istadju ta' tfassil ta' politika waqt li aħna sviluppajna dawn ir-rapporti aħna nixtiequ ikonna interazzjoni ma'kom jekk hawn xi ħadd irid eh, jagħmel xi laqat dwar ċertu laqat speċifiċi video conferences nilqgħu dawn is-suġġerimenti namlu kol zjarat f'ċertu stati membri jew pajjiżi kandidati biex nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' suq waħdin sejr Turkija per eżempju, se morru Kroazja u kol, se morru Danimarka, il-pajis li ħajżom il-presidenza fis-sitxu li ġejjin. Nispera li l-kuntat li jentom kelkom għana nirringrazzjakom għal parteċipazzjoni enerġetika ta'kom, għal kontribuzzjonijiet ta'kom. U għal parteċipazzjoni serja ta'kom fid-dibattiti kollha nispera li intom tmorru lura pajjiżkom f'dan l-istess dan il-messaġġ lill parlamenti ta'kom. Sejt nikburi li kelli il-presidenza ta' din il-laqa ħadd pjaċir bl-interazzjonijiet bejnietna fil-laqa li misser inkunu ġo kamra fejn nistgħu intukom daqsxejn u kafe u servizzi oħrajn iżda kelkom l-opportunità li titkellmu f'din il-kamra għanna għanna nis fil-sezzjoni fit-taqsima pubblika u koll inħoss illi l-online broadcast illum raw biss il- il-palk, il-palk imma ma rawx il- nies nis individwari l-oħrajn fuq il-panel jinħoss illi nistaw namlu dan il-rapport li se jenata li il-kollegi tijaj jekk joġobkom zommu kuntat maħna jekk joġobkom siru abbonati ta' dan il-newsletter ibatu kull newsletter qabel kulla jista' jkollkom aċċess għal dokumentazzjoni tkolla informazzjoni li qegħdin naħdmu fuqhom aħna ħerqanin nisimgħu minn grazzi, grazzi ħafna tal-attendenza tagħkom l-aħħar kelma naħseb li jiena partikolarment nixtieq ngħid kemm is-Senatu sem tal-Parlament Pollak għażlu li jniedu mill-ġdid il- su intern bħala l-kwistjoni ewlenija ta' dan id-din il-laqqa parlamentari. Grazzi ħafna ta' din l-inizjattiva, grazzi tal-laqqa l-koll sanat il-kelma l sur Gravinski u sur Ċevinski għal kummenti taħħom ta' elu. Grazzi. E, bardzo dziękuję panu Grazzi ħafna sur President kif qed inti diġà. Wieħed irrit jistenna dawn iż-żewġ interventi qabel ma nammorru għal pawza tal-ikel u l-ħaġa li nixtieq ngħid jekk hemm jiena soddisfatt anke minħabba l-atmosfera li nħolqot smajt ħafna dettalji, ħafna aspetti differenti u ħsibt li forsi Meta morru l Polonja xa naqbdu ngħidu hemm ħafna daqsem kemm hemm kwistjonijiet li jekk u kena nindirizzawhom kollha f'daqqa jaf wassal għal ċertu konfużjoni, dettalji, infrastruttura, direttiva ta' telekomunikazzjoni iżda biex nevitaw dan il keos kollu nixtieq naqsam ċertu riflessjonijiet ma'kom illi ħaniħu lura l-Polonja jekk immorru lura lejn l-oriġini tal-Unjoni Ewropea jiena nista' nara illi aħna għandna nażlu it-triq komuni. Jew nifokaw fuq il-problemi tagħna nazzjonali jew ċertu kuraġġ immorru lejdik dik il-bidla. Il-bidla illi il ġejjieni taf tkun l-aħjar għażla ċittadini tagħna dawn l-aħħar jumejn smajt li fil-pajjiżi tagħkom hemm ħafna tħassib dwar il-ġejjini tal-suq waħdini tas-suq komuni ċertu tħassib dwar is-suq tax-xogħol iżda inħoss li hemm rida għal azzjoni pozittiva u għal ċertu tibdil. Imma nafbaqaw l wieħed mill-pajjiżi li rajt darba li li jgħid jekk inti tixtieq taħkem xi art xi pajjiż li ma tafx bih ħeġġitx il-nies biex jibnu dajsa iżda ħeġġiġhom ħedġiġom biex jipprovaw biex jisperaw biex jaraw din din dan il-pajis li qatt ma kienu jafu bieħ. Jien għandi din il-xewqa li s-servizzi prodotti jkunu preċċijiet iktar iktar tajbin, nixtieq li jkun hemm iktar amministrazzjoni b'saħħitha u biex dan ikun il każ irridu nindirizzaw il-problemi kollha li smajna il-bira u l-lum. Din hija għażla illi jagħmlu referenza li għall-Iskandinavja meta jkun hemm meta jkun ġej rifnu għaw min jibni ċint biex jilqa l-riħ iżda għaw min qed jibni l-imtieħen biex jew l-irtiset tar-riħ biex jipproduċu l-enerġija. Jiena qed nara din l-enerġija, qed inħossa u nħoss li mill-esperjenzi u l-kulturi individwali tagħna jafu jikkontribwixxu lejn il-kostruzzjoni ta' xi ħaġa li għandna u nistgħu ngħidu maċ ċittadini tiegħi li ma kinitx infasla mill-Kommissjoni jew mid-delegati iżda ġiet infassna minna stess biċ-ċittadini tal-Ewropa. Grazzi ħafna għal possibilità biex li nieħu sem f'dan l-avveniment. Il-President Michael Harber ringrazzja lil kulħadd, jien nixtieq nirringrazzja lilu għal xogħol ta' tħejjija eċċellenti aħna kull ma kellna nagħmlu naqraw dak li kien ġim ħejji kollu kien tajjeb, kien sabiħ, u verament ħadd pjaċiri li nil-taqqa maqom il-koll il-vjaġġ tajjeb u nixtieqilkom il-vjaġġ tajjeb forsi nispera li nkunu flimkien qed naħsbu kif ħan saħħu din l-Ewropa tagħna l-koll. Grazzi. E, Szanowni pajstot to już ostatni għos i najkruċ. Seniori, dan huwa l-aħħar intervent u Naħseb il-President Haber din il-ħareċ ċar li il-grupp taħbib tal-imkow zid zid sow għetnin għajna impressionati verament kif qal il-kollega tijaj sur ċervinski aħna u koll obbligati li din l-inizjattiva kienet inizjattiva komuni tal tal-Parti Pollakka kif ukoll tal-President ħarba li nagħtu dan il nitkellmu dwar is-suq uh, waħdini f'din il-laqa fih dan din naqgħu fi żmien ġimgħa aħna ħadna sem f'żewġ laqat Ewropej importanti ħafna fir-rigward ta' dan is-suġġett uh, Wieħed minnhom wieħed minn daw is-suġġetti sar fis-suq l-antik eh, ġewwa Krakovja u t-tieni dak li qed neħdu sem fih illum. Kull wieħed waħda minna u naħseb naħseb nħossi qed nitkellem fisem il-delegazzjoni Pollakka llum dawk li reġgħu ġew eletti terminu li jmiss. Minn nhar il ħat li għadda se tagħhom fih dan il-kumitati tagħna speċjalment fil-kumitat ta' l-affarijiet ekonomiċi il-problema ta' tas-suq waħdini fil- f'dimensjoni lokali Ewropea sir ikollhom post fil-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna se jieħdu vantaġġ mill-proposti tagħkom biex ikonna iktar kooperazzjoni jekk joġobkom nitlobkom biex tistennew il prezenza tagħna għandna ambasċaturi is-Sinjura Hansling, Madam Ruġetu, is-Sur Czaskowski dawn huma kollha MPs Pollakki li huma ambasċaturi għas-suq eh, waħdini fil-Polonja kif ukoll l-ambasċaturi tagħna fil-Parlament Ewropew. Sinjuri, is-suq waħdini huwa proġett Ewropew, ambitu Ewropew li rridu niksbu nieħdu vantaġġ minnu jaf ikun deċisiv ukoll għal ġejjieni tagħna u biex nikkonkludi nixtieq li nesprimi t-tama tiegħi li dan il-proġett mill-azzjonijiet tal-Parlament tal-Kommissjoni u mill-azzjonijiet tagħkom tiegħek sur President ukoll li dan il-proġett ikun proġett ta' suċċess suċċess tal-Unjoni Ewropea u ikun proġett ta' suċċess għal ċittadini kollha illi għandhom jibbenefikaw minn dak li dan il-proġett jista' joffri lilna il-kol. Grazzi. Także nasze spotkanie